Right, this is agenda item 9. Punt numru 9. Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwina. Naddi il kelma lil Marjan. thank you, Chair. Grazie, President. President, kollegi. Għanna, possibilità li niddiskutu dwar l-emendi tagħna dwar il rapport dwar in-nota ta' Van Rompuy lejn unjoni Ekonomika u Monetarja. Nishtiq infakkarkom illi dan rapport fuq inizjattiva li qegħdin infasslu għabbażi tal-artiklu 225 ta' trattat u din ser twassal għal riżoluzzjoni leġislativa. Dan huwa mandat li ser natu lill kummissjoni Ewropea biex jagħtiħu inizjattiva leġislativa. L-inizjattiva bdiet wara s-summit ta' Ġunju u il-konferenza tal-presidenti talbet li l-komitat ekon biex ifassal rapport fuq inizjattiva kena ħin limitat ġaħna stajna naħdmu dwar dan il-rapport ma tanċ kena biżejjed ħin biex eh, nresqu l-emendi, iżda ma dan ukoll xorta nixtieq nirringrazzjakom ta' 839 emenda li intom ressaqtu. anzi 139 l-emenda. Ser nivvotaw nar it-tnejn 15 Ottubru din il-ġimgħa għandna s-summit tal-ħarifa. fejn ser nivutaw dwar rapport għad interim ix-xerpa diġa qed jaħdmu u aħna irridu niżguraw illi ir-rapport tagħna ikun lest biex bekk inkunu nistaw nistabilixxu l-pożizzjoni tal-Parlament. Interpretu jiskuża kien hemm 839 l-emenda. U għalhekk hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja illi din għandha l-maġġoranza hawnhekk fil-ħidma tagħna. Dwar ir-rapport għanna l-ħidma ta' xerpa, għanna deputati maħtura mill-konferenza tal-presidenti, illi faslu dokument illi ġi approvat mill-konferenza tal-kapijiet tal-gruppi. Issa irridu nipruvaw insaħħu il-dinamika reċiproka li aħna bejnietna. Ġifiri, aħna irdu nevalwaw il-test tagħhom u merdu jevalwaw il-test tagħna. Aħna ser nifutaw f'dan il-komitat dwar il-test tagħhom u għalhekk irridu nippruvaw insaħħu dan il-binarju doppju u nittamaw illi dawn iż-żewġ binarji xi darba jew oħra f'xi punt jew ieħor jiltaqgħu. Imbagħad qegħdin nistennew ir-rapport tal-Kumitat AFCO li jaħdem mana grazzi għal kooperazzjoni msaħħa imbagħad għandna rapport għal kumitat tal impjiegi u l-Kumitat għal Budget. il bozz tal-rapport u għal-est imma għad irridu għad irid jiġi votat ser nivutaw fil-15 ta' ottubru dwar l-emendi. Issa ngħaddi biex nitkellem dwar l-emendi 839 emenda Tafu li meta jkollna ħafna emendi, mhux daqshekk faċli illi nsibu linja komuni nistgħu nivvutaw punt wara punt u naraw x'inhu l-eżitu finali iżda ovvjament ikonna bżonn ta' ħafna żmien, ħafna sigħat u nistugraw illi ikonna test illi ma jkunx daqshekk koerenti u għalhekk għabbażi tal-esperjenza tal-imoddi li mardux ninsewa għabbażi ta' dawn l-emendi li rċevejt provajt insib kompromess għal kull blok uniku. L-estate 75% ta' xol tijaj, il-lejla il nilħaq 100%, l-esti 100%. Mux ser inwetkom imma nittama il nsib kompromess fuq l-ħar zewċ punti biex imbat naddi għax shadows għada ser ikun hemm. Laqa ma' Shadows u se naraw jekk nistgħu x'insibu ftehim. Għaldastant, dan huwa l jiena ser nipprova nilħu biex bekk aħna nkunu nistaw nivvotaw aktar malajra li jekk dan ma nagħmlux il-votazzjoni tkun komplikata wisq. Nittamma li nsib ftejjem l-aktar fis possibbli u kol insibu qbil dwar l-aħħar żewġ blokki citations. Għanna ħafna dawn jirreferu għax xogħol illi aħna għamilna hawnhekk ukoll f'istruzzjonijiet l ohra Dan kien dik kienet ħidma prezzjuża fejn aħna arġajna qabadna u komplejna dak li konna namlu li konna minna fl-modi zuħut mir referimenti kelli nikanċellom għalix kena wis imbat għanna l-introductory remarks illi jitkelmu dwar is-sitwazzjoni l għada twali tal-kriżi u hawnhekk ġew imresqa 160 il-emenda jiena provajt insib pakkett sieħ ta' kompromess għanna l-Unjoni Bankarja dan il-pakket Diġa diskutejna kemm il-darba. Forsi tiftakru illi fl-modi jiena trattajt il-mekanizmu uniku ta' supervizjoni, il-sistema ta' garanzija ta' depositu, il-qafas ta' rizoluzzjoni fost l-oħrajn. L-Unjoni Bankarja hija waħda mill-erba pilastri ewlenin ta' rapport Van Rompuy u għal daqstant għad irridu niddiskutuha ma nistgħux ninjorawha jina nisabħer għana li nismu xandom xiejdu l-kollegi, iżda ma nasibx li huwa xira illi noqogħdu nidħlu fid-dettalji kollha mhux il-waqt għaliex aħna hawnhekk qegħdin nibbażaw fuq proposti leġislattivi attwali u għalhekk jiena provajt niżgura illi ma nitħlux f'negozjar mal-istituzzjonijiet Ewropej l-oħra fuq kwistjonijiet illi diġà hemm proċedura leġislattiva miftuħa jew inkella proċedura ta' kodeċiżjoni u għalhekk irridu nevitaw illi indajfu il-pożizzjoni tagħna. Għal daqstant, aħna nsemmu l-Unjoni Bankarja, ma nagħmlux ta' birruħna li ma teżistix din, iżda ngħidu li l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu ftakru il-rapport Petra Simons dwar il-garanziji tad depositi l-iskemi ta' riżoluzzjoni u il-rapport li jiena qed nindirizza dwar il-mekkaniżmu ta' supervizjoni dawn il-proposti leġislattivi jihdu l-preċedenza hawnhekk. Irridu nelaborawhom, infaslu għom mbagħad inkunu nistgħu nitkellmu dwar il-ġejjin imbagħad l-Unjoni tal-Budget, l-Unjoni Ekonomika. Din hija l-aktar parti ibsa huwa diffiċli nsibu kompromess. Qed nagħmlu l-almutana lan huwa illi ikonna maġġoranza biex napprovaw dokument illi mbagħad inkunu nistgħu nibatuh lil kunsill biex ikun eh, sors illi forsi jista' jnebħu lil kunsill. Imbagħad nistgħu nfasslu roadmap biex niżviluppaw il-kunċett ta' Unjoni Ekonomika u Monetarja. U għalhekk għandna bżonn ta' maġġoranza Sibna din il-maġġoranza limitata. U jina nishtiqnejt ngħid illi anke f'dan il-punt irridu nsibu ftejim kif għamilna fuq il-punti l-oħra għall-Unjoni Baġetarja, l-Unjoni Ekonomika, mhux dejjem tkun xaġa faċli. Dak li jkun irid jagħmel pass lura u jipprova jisib kompromess. is sit pakket il-leġittimità u r-responsabilità demokratika. Anke hawnhekk fassalt serje sieħa ta' proposti u li proposti ġodda wkoll illi jena zittom mat-test u ser ikun hemm xi artikoli interessanti minnaħa tal-kollega Gualtieri li huwa responsabbli mir-rapport fih dan il-Kumitat Afko. Għalhekk jiena naħseb illi din il-parti nistgħu infasluwa aħjar meta niġu biex nivvotaw. mbagħad nippruvaw insibu kompromess dwar l-artikolu u l-annessi. Hekk jinsabu l-affarijiet bħalissa 839 emenda. Nittama illi għada flimkien ma' shadows inkunu nistaw namlu pass kbir il-qoddim biex bekk ikonna sessjoni ta' votazzjoni aktar faċli il-ġimgħa d-dieħla nkunu nistgħu napprovaw din ir-riżoluzzjoni li mbagħad nibgħatu għal il-Kunsill Ewropew u nittamaw li huwa jqisha kif għandu isa. grazzi. Grazzi fisem is-Soċjaldemokratiċi li għam Gwango. Grazzi, Signora President. L-ewwel nishtiq nixtieq nifraħ li rapporter illi qed tagħmel dan ir-rapport dwar id-dokument ta' Van Rompuy minn 139 emenda wkoll dwar l-Unjoni Bankarja u għandha timetable u għandha ħin tas-sew limitat. Aħna trattajna elementi dwar l-Unjoni Bankarja u dwar id-Demokrazija għadna qed nistennew il-pakket liħor dwar l-emendi li ġew proposti dak li huwa inkluż huwa aċċettabbli. Il-problema hija dwar dak li ma jinsabx hemmhekk, dak li mhuwiex inkluż. Din naraw regressjoni konsiderevoli dwar l-Unjoni Bankarja dwar il-kamp ta' applikazzjoni il-Bank Ċentrali pala regolatur integrat il-fondi ta' garanziji ta' depożitu illi issa qegħdin jitqisu bħala soluzzjoni fuq medda twila ta' żmien ukoll sar pass lura dwar is-separazzjoni stretta bejn iż-żewġ fondi. Aħna konna proponejna xi żidiet illi ma ġewx inkludi inklużi il-liċenzja għal Fond Ewropew ta' Stabilità l-accountability ġudizzjarja ta' supervizuri l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dwar id-demokrazija għaw xi affarijiet tajbin l-iktar fir-rigward ta' rispett tal-metodu komunitarju u l-istituzzjonijiet komunitarji iżda anke hawnhekk hemm xi affarijiet importanti li tħallew barra. Le compromis proposé supprime l'idée d'un vote du Parlement européen. TAGS mi suffiċenti m'għandniex vot tal-Parlament Ewropew qabel is-summit tar-rebbija. Aħna wkoll qegħdin nitolbu qegħdin nappellaw għal leġiżlazzjoni speċifika dwar il-parti ekonomika hawnhekk li għadha mhix inkluża fil-sessjoni marbuta mad-demokrazija. Memxej xej ukoll dwar ir-responsabilità demokratika ta' Trojka jew inkella li nsaħħu il-Kummissarju tal-Ewro. Għadna għedin nistennew għal proposti tijak u koll fil-rigward ta' zewċ pilastri l-oħra, dak ekonomiku u dak budgetarju, għalissa għedin nejdu illi l-priorità tagħna hija illi naraw li kunem dan il-patt soċjali li jkun inkluż fir-rapport tiegħek dan huwa nuqqas din l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Il-parti monetarja u ekonomika mhijiex bizzejiet. Aħna ressaqna l-emenda 814 biex indaħlu aktar dettall hawnhekk u nittamaw li inti tadotta din l-emenda. Għana priorità oħra, l-investiment, l-investiment li huwa meħtieġ biex aħna nerġaw innidu it tkabbir Hawnhekk għamilna ħafna proposti u jiena ser nitrattom f'aktar dettall meta nitkellem ma' shadows l-oħra. Grazzi Sofi. Iva, grazzi President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter tal-isforz illi hija għamlet biex titratta kozi minn 150 emenda f'perjodu ta' ħin ta' sew limitat. Kella biex xogħol ta' sew diffiċli. Jiena naqbel mal-kellima ta' qabli, jiġifieri ir-rapporter għażlet illi tneħħi biċċiet essenzjali mit-test oriġinali, b'mod partikolari fuq l-Unjoni Bankarja. Jiena ma nistax niġġudika, eh, ma nistax ngħid ser ikunu riżultati tal-aħħar li xem parti nieqsa dwar l-Unjoni Fiskali u Ekonomika, iżda hawnhekk qudiemna m'hawn xejn illi jiena nista' noġġezzjona, ma forsi din hija l-problema. Għaliex kulħadd jista' jaqbel iva dwar dan it-test, għaliex ma tantx fadal dwar xi taqbel meta mqabbel mat-test oriġinali u l emendi Jiena ma nafx kif nistgħu nindirizzaw 839 emenda blaħjar mod, blaktar mod xieraq jekk aħna irdu nivvotaw il-ġimgħa d-dieħla. Iżda jiena lesta li nivvota favur din bħala riżoluzzjoni iżda ma tanċaw sustanza. U din hija għażla strateġika illi ngħidu illi ħanħallu il-biċċiet l-aktar kontroversjali nħalluhom barra u ndaħluhom fi rapporti l-oħra, imma mbagħad x'valur miżjud jista' jagħti dan ir-rapport partikolari. Jiena naħseb li hija ħasra. U dawn l-emendi ta' kompromess li qed jiġu proposti qegħdin dajfu xi ftit il-pożizzjoni illi diġà l-Parlament Ewropew. Ma nafx x'approċċ jista' jkolli għaliex m'għandix kwistjonijiet kbar imma rrid naqra l-emendi f'aktar dettall b'aktar reqqa għaliex irċevejthom dalodu. Iżda ma tantx hemm affarijiet li jiena nista' nitkellem kontrihom, iżda fl-istess waqt ukoll m'hemm xejn illi ta' bilħaq jista' jibgħat messaġġ ċar lil kunsill. Jiena kont nippreferi li kieku għadna dawn l-emendi u jom ma' suġġetti partikolari imbagħad nieħdu pożizzjoni politika f'dan il-kumitat Forsi nistgħu nieħdu xi deċiżjonijiet bħala prinċipju dwar ċerti kwistjonijiet. Naħseb li fl-opinjoni tiegħi jekk nagħmlu hekk nagħmlu aktar progress. Lanqas qegħdin nagħmlu għażla hawnhekk. Qegħdin nitkellmu dwar l-entità ta' supervizjoni unika għall-Unjoni Bankarja imma lanqas biss ngħidu jekk dan għandu x'ikun il-Bank Ċentrali Ewropew jew le. Hija xi ħaġa li ma nistgħux nevitawha lanqas fuq meda qasira ta' żmien Forsi nistgħu niddiskutu xi alternattivi oħra u xi soluzzjonijiet fuq meddajt itwal ta' żmien. Naħseb li iva għandu jkollna l-opportunità illi nitkellmu nsemmaw leħinna dwar dawn il-kwistjonijiet. Filip, Iwa? Wara nofsar tajjeb li kulħadd wara li smajt iż-żewġ kellima. It-tnejn li huma għallu biex Iva tipprova tikseb xi ħaġa oħra jkollok iktar kuraċċa hawnhekk. Jiena naqbel magħhom. Irridu nsibu konklużjoni mill-aktar fis possibbli qabel is-Summit Ewropew li jmess. Madana kollu. irridu nsibu xi kontenut għaliex jekk le nistgħu nibatu pożizzjoni illi ma tikkorrispondix ma dik tal- ma tikkorrispondix għal dik tal-Parlament. Se nibda dwar l-Unjoni Bankarja. L-Unjoni Bankarja ser tkun fundamentali ser nitkellmu dwarha wkoll meta nindirizzaw l-arkitettura tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Ma nafx jekk u dan il-lok biex aħna niddiskutu dwar is-sistema ta' riżoluzzjoni u ta' garanzija ta' depositi, iġifiri il-mutwalizzazzjoni ta' sistemi finanzjari tal-Istati membri, aħna lesti illi nieħdu pożizzjoni għalbina dwar dan il-punt. Dwar il-parti bankarja rridu nitkellmu dwar il-passi li jmiss li rridu nagħmlu iżda fit-testi leġislativi l-oħra, aħna ser nieħdu pożizzjoni dwar is-supervizjoni. Jiena naqbel li iva nanticipaw il-manuvri tagħna l-mossi tagħna f'dan it-test. Ninaqat mal-kummenti tal-ewwel eh, kellim dwar it-kabbir annwali. Ir-rapport Vester Vell tal-10 Ministri tal-Finanzi dwar din il-parti dwar l-istudju għat kabbir hija aktar koraġuża minn dak li aħna qegħdin nikdbu hawnhekk huma eh, qed jingħad illi nagħtu rwol iż-żewġ kolleġislaturi. -kolegi għabbażi tal-istudju dwar it-kabbir annwali. Il-Parlament ma jistax ikun inqas qalbin inqas kuraġġuż minn dawn l axar ministri tal-finanzi rridu nkunu ambizzjużi bl-istess mod. Dwar l-Unjoni Ekonomika anke fil-rigward ta' trattat naħseb illi hemm il-possibilità li namlu xi affarijiet aħna qegħdin niproponu din l-istrateġija 2020 b'namluha aktar vinkolanti u impoġu fuq l-istess livell tal-patt ta' stabilita u tkabbir. L-istess japplika għal dak illi qed nagħmlu fir-rigward tal-tfassil u l-monitoraġġ tal-programmi nazzjonali artikolu 1.2.1.3.6 hawnhekk il-Parlament Ewropew irid kollu rwol aktar b'saħħtu nistaw naraw jekk hux il-waqt illi niduplikaw niduplikaw iż-żewġ affarijiet Nistgħu nagħmlu xi ħaġa oħra wkoll dwar il-mutwalizzazzjoni tad-dejn bl-istess trattat. Imbagħad qegħdin nitkellmu dwar iskema ta' garanzija ta' impjiegi għaż-żgħażagħ. Isa isu bħal safety net għal żgħażagħ illi ikunu qiegħda biex nikkonkludi, il-grupp Westervel, forsi mhux Van Rompuy, imma l-grupp Westervel mhux qed jirrifletti biss fuq il-trattat attwali, għabbażi ta' trattat attwali, aħna l-ħakna il-limitu ta' dak li nistgħu nagħmlu bit-trattat attwali. U dan għamilni l unjoni Bankarja. Qegħdin nippruvaw infaslu struttura illi iva qegħdin nintebħu ma tistax tindirizza il-problemi ewlenin bejn l-euro u l-pajizi l-oħra. Għalek irridu naħsbu lil-lin mill-infrastruttura, mill-arkitettura istituzzjonali ta' trattat. Nistaw forsi naħarsu l lin mit-trattat, għalix l-lum jew għada trattat ser ikollu jarġa jinfetaħ u jarġa jiġi diskuss. Jekk aħna irridu illi ċittadini jatuna widen, jekk aħna rridu noħorġu b'rapport illi mhux e, wara ftit ta' żmien jinsieħ kulħadd, irridu nkunu aktar kuraġġużi u naħdmu b'mod kostruttiv. Aħna ser naħdmu bħala maġġoranza u jiena sodisfatt illi il-kollega soċjalista qal l-issem bl-aħjar mod l-issem ta' Van Rompo Impressjonani biex ngħid il-verità. Ivo. Grazie, President biex ma ntawalx id-dibattitu kif wieħed eh, ikampa meta jkollu tmimmit emenda fortunatament jew sfortunatament sfortunatament ta' Sinjora Tyson fortunatament għalija imma huwa il-kompetu tagħha u suppost jinnexxilha tkampa l-aħjar mod jiena żguri li hija hekk ser tagħmel hija ser tagħmel dan bl-aktar mod ġust u bl-aħjar mod. Dan l-ewwel punt bħal kulħadd hawnhekk jiena ressaqt serje ta' emendi jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar aktar minn 800 emenda, aħna qegħdin niddiskrivu biss il-fatti. Li ma kwistjoni ma li ma kwistjonijiet hija marbuta l-Unjoni Bankarja u xtib ta' kwistjoni l-Unjoni Bankarja u kemm iridu nżidu magħha. Ser ngħid ser ngħaddi erba' suġġerimenti jew ħames suġġerimenti u ser nipprova nsemmihom skont il-priorità mill-punt di vista tiegħi. L-ewwel sensiela ta' emendi u l-grupp ta' emendi illi jiena narhom bħala l-aktar importanti huma dawk dwar ir-responsabilità demokratika tal-proċess kollu kemm hu jekk niftakar sew id-dibattitu hawnhekk ftit tal-ġimgħat ilu. Jiena ma naħsibx illi tkun xaġa kontroversjali fostna għaliex kulħadd hawnhekk fl-istqarrijiet tiegħu jew tagħha iddikjara kemm huma jaħsbu li hija importanti l-leġittimità demokratika tal-proċess tagħna. U għalhekk aħna għalina dan huwa prinċipju ewlieni u jiena nemmen bisħieħ illi aħna ser insibu il-lingwaċ xiera, il-lingwaċ ġust, li kun tajjeb uh, jekk mhux għal kulħadd għal maġġoranza kbira ta' din il-kamra. It-tieni grupp ta' mendi. Jitkellem dwar ir-rispett tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Jiena ma nafx kemmi faċli hawnhekk kemmu faċli li nsibu qbil kompromess jista' jkun imma Unjoni Bankarja illi taħdem għall-inqas għal parti mill-Unjoni Ewropea dan ser ikollu iħares dan il-fatt u issa naraw xiġri fil-vot ħari It-telet grupp. Jiena neżita xi ftit hawnhekk imma il-pożizzjoni tiegħi naħseb mhux se tkun dik tal-maġġoranza hawnhekk u illi l-istati membri ikollom id-dritt illi jagħmlu monitoraġġ tal- politika monetarja tagħhom. Dwar xiex qed nitkellem dawk li kienu hawnhekk fit tal-ġimgħat meta aħna konna qegħdin nitkellmu dwar il-proposta. L-arkitettura tal-proposta jiena tajt l-eżempju ta' pajjiżi, Repubblika Ċeka, u tkellimt dwar il-Crown ta' Repubblika Ċeka u s-settur finanzjarju fejn Għedin naraw li huwa mandatorju fir-Repubblika Ċeka illi nżommu s-sistema finanzjarja stabilizzata skont il-Kostituzzjoni ta' Repubblika Ċeka. Ġifiri din hija kwistjoni hawnhekk dwar min ser ikollu l-aħħar kelma meta niġu biex nżommu din il-politika monetarja f'dawk il-pajjiżi fejn bħala munita m'għandhomx l-ewro. L-aħħar punt tiegħi Nixtieq nisħaq dwar din l-Unjoni Fiskali. Aħna naqblu dwar il-format tal-semestru Ewropew e kif ġi suġġerit, iżda ser nurikom biċar, ser nejdilkom biċar il kompetenzi kruċjali dwar il-budgets nazzjonali għandhom jibqaw kemm jista' jkun fidejn il-parlamenti nazzjonali, għaliex f'kull parlament nazzjonali, f'kull stat membru, il-liġi kruċali ta' kull sena budgetarja hija marbuta mal-budget, hija l-budget innifsu. U għalhekk għandha tkun kompetenza nazzjonali, kompetenza tal-parlamenti nazzjonali illi huma eqreb il-votanti tagħhom, eqreb mill-Parlament Ewropew. Daw kienu l-erba ħames kummenti tiegħi li jiena xtaqt nsemmihom jiena żgur illi aħna ser nikkoperaw u ser nippruvaw inqarbu l-pożizzjonijiet tagħna u jiena napprezza ħafna il-ħidma ta' Sinjura Tyson illi kienet ħidma tassew, iebsa komplikata u diffiċli, grazzi tassew.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 Dalodu il-komitat għafko il-vota fuq l-opinjoni u għanna tekst. E, għandi e, għawnek il-verżjoni konsolidata li nistani bat li minn huwa interessat qabel ma joħroġ it-tekst definittiv il-votajna fuq dalodu nistanejt biex eh, nsemmi xi punti għad-diskussjoni, xi elementi u riżultati tal-vot tal-lum li jikkonfermaw il-proposta ta' dan ir-rapport. Fil-rigward ta' trattat u riforma ta' trattati, mux etna l-kollega Lamberts, Irrit niċara illi dan l-aspet jaqa eh, fil-kompetenza tal-afko. Il-regola 50 fil-fat. Eh, ġifiri, il-kollega tis eh, ma profondiċ il-tema nifissa. Mela. Għawnek għedin nejdu li rridu naġiċu b'mod immedjat permezz tal-miżuri kollha possibbli Però ma jfissirx da li din unjoni monetarja ġenwina tfisser li għanna bżon xi riforma komplikata ta' trattati il-parlament għandu eh, kollu id-dritt illi eh, juhun l-inizjattiva tijaw. permezz tal-istrumenti adattati. Għallin għazak dak li joħroġ mill-vot huwa illi aħna inħossu illi il-miżuri huma neċessarji fit trattat biex konna il-konsens il politiku anka fil-riforma ta' trattati illi tittaddi e, b'unanimità. Jiena inħoss illi minaj jekk ma bidlux it-triq tal-governanza ekonomika li saret sissa mus se jintlaħaq bil eh, politiku għal riforma ta' trattat li iżid ta' trattati li iżid il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea ġifieri dawn iż-żewġ fażijiet illi huma eh, konformi mal-rapport tal-kollega tagħna. Dan iġifieri qiegħed eh, fil-opinjoni ta' Lafkow. Fuq aspetti oħra, e, il-test bil-miktub hawnhekk ħarġu wkoll xi punti pożittivi fir-rigward tal-kontroll demokratiku l-wol tal-Parlament Ewropew fl-aqda fiskali u fl-Unjoni Ekonomika e, brabta ma' istituzzjonijiet oħra b'mod partikolari kemm il-koordinazzjoni ex-ante, ġifiri l-Annual Growth Survey, u eh, l-linji ta' gwida ekonomiċi u il-proċedura tal-atti delegati skont regolament speċifiku skont l-artiklu 136 li għandu xaqsa ma' l-Unjoni Fiskali. Il-Komitat afko biex-xogħol tijaw juri li huwa possibbli anka Eh, trattati jistaw, permessa trattati jistaw jisaxħu l ruol tal-parlament fil-governanza ta' din l-Unjoni Ekonomika u Monetarja u bekk nkunu edin eh, nilħu għannu qasijiet li jeżistu palissa din it-tema. Eh, li samet kol fix-xerpa li saret Eh, permezz ta' konsultazzjoni multilaterali il ġima l-oħra u anka ħareċ eh, dan l-abbozz mill-xerpa. Iġifiri, issa għall-inqas għanna dan il-vot mill-Kumitat Speċjalizzat, il-Kumitat tal-Parlament. Okay, I have two more speakers on the list. There's Lisa. Mela, Liza Ferrera, unbat Wolf Klintz, ma nafxek għaw xaħti, ħor jirti tkellem Iva Silvi. Bakard. Għaw xaħti ħor. Btaqa wahda u dawn l dejn kolla, Eliza l-ewel. Grazzi, President. L-ewel net, um, jiena nissieħeb ma' kellima ta' qabli nifraħ li l-rapporter kien suġġett komplikat u kella bisftit ftit żmien biex titratta dan is-suġġett. Nappoġġa wkoll dak l-qalijem dwar il-pożizzjoni tal-grupp tiegħi. Ġifieri hemm biss xi tlieta erba' punti oħra li nixtieq insemmi l-ewwel net. Għada mhux Anzi, mux dal-ħodu, mux lafko bis ħa pozizjoni manka il-Komitat tal-Impjek. Li nixtiqnejt u li huwa importanti li wieħed iħares lejn dak li qalu l-kumitati l-oħra dwar dan. Jiena nemmen bisħieħ illi għandu ikonna pożizzjoni ċara u pozizjoni li tagħti lil parlament eh, profil oli. fil-rigward ta' dak li nixtiequ li tkun eh, l-Unjoni fil-meda ta' żmien medju. Naħseb din hija l-istess strateġija li qed tipprova tikseb Marjen hija donna tixtieq Pero tkun aktar prudenti li jisib aktar konsens jekk jiena fim tajjeb u għalhekk qed għalijem din il kustjoni Il-pożizzjonijiet e, li ħada l-Parlament e, matul iż-żmien isteddu jinġabru kollha e, flimkien nibnu fuqhom biex ikonna mandat ċar anka għall-evoluzzjoni fil-medda ta' żmien meġu tal-Unjoni Ewropea mlivelli differenti. differenti Hemm ħafna rapporti, m'hemm bżonn li wieħed joqgħod isemmi lista tagħhom, imma niftakar rapport eh, minn pervanx fuq il-kriżi u l-ġessjoni tal-kriżi fil-banek. Kien hemm ukoll opinjoni fuq il-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji u anka dik tal eh, eh, marbuta mal-attivitajiet fiskali u anka oħra fuq dejn sovran, jina mux edanejt illi għanna nġbru kollox bla doċ, imma naħseb dawn huma koll opinjonijiet ġudizzju li ħareġ bihom il-parlament u li wieħed jista' jirreferi għalihom biex bekk eh, ikonna dan ix-xenarju illi irdikun fuq l-istess livell tal-ambizzjonijiet tagħna. Żgur mhux anqas ambizzjuż minn dak illi qed jitlob il-Kunsill. il il kunsill Ek bes eh, nil nissaw nilħu qbil bejn il-4 eh, plus 1 tal-presidenti tal-istituzzjonijiet. Għalek ma nistawx nil-limitaw ruħna l-tekst legislativ biss, ridun nżidu ma dak li jem attualment permezz ta' viżjoni għal medda ta' żmien medju u li nibdlu l-Unjoni f'xi ħaġa aktar konsistenti. Aħna limitati bħalissa bil-trattati preżenti naqbel illi nix ah, nibdew nitkellmu dwar xi trattat ġdid ma fl-istess waqt irridu nuru x'inija l-viżjoni tagħna, nisqu fuq il-viżjoni tagħna anzi. U nillimitaw bidliet fit trattat eh, għal eh, mili tal-lakuni li jeżistu. Għanna nitkelmu dwar il-vizjoni tagħna tal-Ewropa, lekin għal-merja nixqa tkun ambizjuża, nħedġiġa tkun ambizjuża f'dan ir-rapport tagħha illi jina naħseb li huwa importanti ħafna u, u li eh, huwa fil-fatt dak li dejjem aħna tlabna ġifiri viżjoni għal meda ta' żmien medju. Li xi nisħaq illi pala konklużjoni li bħalissa għandna bżonn eh, eh, il-ħames pilastru rispett għad drittijiet ta' ċittadini, drittijiet soċjali, għal inqas drittijiet minimi soċjali, dawn eh, għandhom ikunu dejjem fit-tekst fundamentali tal-Unjoni ma' ħafna drabi ma jkunux trasformati f'xi tekst speċifiku. Dan għandu jkun il-ħames pilastru ġifiri barra dak li qed qabel eja ħalli niprovaw nakwistaw xi ħaġa mm, li tkun utli paxxol li tiġa għamilna. Mhux eh, pożizzjoni neutrali għandna bżonn, għandna bżonn pożizzjoni ambizjuża, mhux pożizzjoni li t twarrab fil-ġemp. Grazzi ħafna. Il-kollega Marian Tyson kella bieċa xogħol diffiċli biex tagħmel dan l-abbozz ta' dwar l-Ewropa tal-ġejjieni. Tiġa diffiċli din il-ħaġa fiha infisali u huwa aktar diffiċli u xi oqsma eh, politiċi li qed titratta qed jiġu trattati tiġa f'rapporti politiċi oħra u ħafna Eh, minn eh, l-attivitajiet li qed isiru bħalissa huma taħt pressjoni ta' żmien. Jiena ma ħaritx lejn il-kompromessi imma jekk Merjen tiddeċidi illi tnaqqas eh, ir-rapport u tikkonċentra fuq l-oqsma fejn aħna m'għandniex inizjattiva leġislattiva, allura dan kieku jagħmel aktar sens. Per eżempju, jekk għandna xaġa fuq il-ġestjoni tal-kriżi, crisis management, allura għandna nagħmluha hawnhekk. Imma li huwa importanti żgur huwa illi ma jkunx hemm leġislazzjoni oħ li jekk m'hemmx leġislazzjoni oħra eh, fil eh, għaddejja għana nistennow aħna irridu nkunu eh, rikonoxxuti mill-Kunsill, ma nistgħux niġu injorati dak li jagħmel il-Kunsill fix-xhur li ġejjin bl-approvazzjoni tagħna jew le fl-SSM pereżempju eh, dan il-mekkanizmu ta' supervizjoni unika, dan ħajkollu effett fuq iż-żona euro kollha u fuq is-sitwazzjoni ta' l-Unjoni u jista' jkun li xi sentejn tlieta oħra inkunu Eh, ikonna suċċess biex namlu eh, f'xi konferenza oħra biex niprovaw namlu xi eh, qafas regolatorju ieħor. Għalhekk irridu noqogħdu attenti biex nassikuraw li ċittadini jisimawna. Dak li qegħdin naħsbu dwaru Eh, irrid ikun xi ħaġa li eh, iżom milli jkun hemm aktar danni fl-Ewropa, ġifieri intejbu pereżempju ż-żona euro u nqodu attenti illi eh, ma jkunx hemm aktar sim fl-Ewropa. nistaw ninkludu membri mm, fil-mekkanizmu jekk dawn għandhom uh, l-loro u jekk daw uh, jisihbu b'mod volontarju l ma jkollhomx l-istess drittijiet jena minn xi espert legali imma eh, jiena eh, ħani kwota dak li int għal eh, fil-Ministeru tal-Finanzi Ġermanis u għalli l-esperti legali tiegħu jista' jkollok stati ta' optin u jkollhom l-istess drittijiet bħal eh, membri ta' zona tal-oro. Jekk dan huwa il-każ allura għandna nieħdu din l-opportunità biex eh, eh, niprevjenu li jkun hemm din it-tip ta' asma. Jista' jkun hemm forsi persuni li ħajdaħlu il-Euro bħal Svezja l-opt-in għandu tkun eh, għabbażi tal-istess drittijiet. Eh, it-tieni, rridu nassikuraw ukoll irsibu soluzzjoni illi bija ċittadini jifmu huwa faċli għalina illi aħna eh, nitrattaw regolamenti u proposti ġodda. Imma ninsow ħafna drabi illi Eh, ninsaw ħafna drabi li aħna rridu nkunu ċerti li ċittadini jifmu inkella jkonna aktar xettisizmu. U eh, rridu nirrispettaw ukoll il-prinċipju tas sussidjarjetà nkella ċittadini ma jagħtux l-appoġġ tagħhom. Il-Bank Ċentrali Ewropew jekk ikollu din ir-rwol ta' supervizur ħajkun uh, jista' jkun responsabbli biss settur ta bankarju taħt it tratta ta' xejn aktar ma huwa fattibli. Tkellimna dwar supervizjoni iktar kmini fil-parlament u naf illi edna illi s-swieq finanzjarji u mhux biss il-banek jiddependu fuq xulxin b'mod reċiproku. L-kumpaniji tal-assikurazzjoni, istituzzjonijiet finanzjari, iġifiri hemm din il-mistoqsija dwar jekk għannix inkomplu nassikuraw illi dan l-SSM, dan il-mekkanizmu, għandu jitwaqqaf b'dan il-mod li kopri u kol anka l-parteċipanti l-oħra ta' settur finanzjarju jekk uh, jikbru flimkien xorta ħajkun hemm uh, riskju sistemiku, teddit sistemiku. Marian, jiena nappoġġjak għalhekk jekk inti tikkonċentra fuq il-kustjonijiet fejn aħna nistgħu tassew nagħmlu il-kontribuzzjoni tagħna. U ma naqannix noqogħdu nitħasbu eh, dwar proposti li jkunu esiġenti ħafna u li jmorru lil inwies Manix nitrattaw laqas affarijiet li tġa ġiġu koperti eh, f'postijiet oħra, Silvi mis-sissa. Fil-qosor ħafna, Marjan, għax tiġant għal ħafna, għandi żewġ kommenti. L-għennet jiena naqbel eh, ma tħassib eh, li semma dwar il-fat li għanna inkunu ambizjużi, ma irridu nqodu attenti wkoll dwar il-prioritajiet iktar mill nqodu nippruvaw inkopru kollox. Hemm xi ħaġa li tiġi f'moħħi li ma daħħalx f'emenda imma ġiet minħabba affarijiet reċenti fuq it-tranzizjoni u xi sa jseħ bil-trattati kostanti u dawk ta' bidla. Qabel ma nerġgħu nagħmlu negozjati ta' trattat għandna bżonn naħsbu wkoll fuq ir-ratifika. Għalhekk qabel ma wieħed ikun jaf x'inhuma il-problemi għandna l-ewwel nett naqblu dwar il-mezzi ta' ratifikazzjoni biex bekk. Kulħadd jisab mod demokratiku jagħmel dan favur jew kontra skont kif iħoss huwa niftakru illi il-lef ċertu pajjiżi kellha effett devastanti anka għal kem ma kienx hemm bidliet fundamentali fit-trattati, ġifieri aħna ħsibna fuq da u din sa forsi ddaħluha fit-trattat l-idea ta' ratifika għal maġġoranza doppja eh, għal ċertu tekst l-affarijiet ġew implementati eh, u eh, ċertu affarijiet jistaw u kol jissaxħu qabel ma sir din implementazzjoni mustanajt ċej aktar dwar dan imma jider illi ħajkunem riskju kbir jekk ikunem referendum fil-renju unit imma mingħajr man qodun nsemmu pajjiżi għandna naħsbu fuq din ir-ratifika biex dawk li jixtiequ jkomplu jistgħu jkomplu f'din is-sħobija u dawk li ma jixtiequx ikunu jistgħu eh, iħallu eh, l-affarijiet. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja lil Marjan naħseb illi għamlet sforz konsiderevoli u il-tekst nifsu għed komprensiv ħafna. Xtaqt nejt illi fl-opinjoni tijaj il-tekst l-Unjoni Bankarja jaxa xi ħaġa li għandna nil-qawa nil għawa nil għandu jkun hemm żvilupp tal-Unjoni Monetarja u Ekonomika u din tkun possibbli biss meta jkollna il-bażi bankarja forma ta' Unjoni e, din tkun e, e, meta din tkun imwaqfa. Meta jkonna e, meta jkollna il-dossiers leġislattivi fuq il-garanziji u il-depositi u il-regoli marbuta mal-kapital. Dawn kollha huma neċessari biex ikonna il-bażi għal din l-għaqda monetarja u ekonomika. Nispera illi dawn it-tlet dozjers ikunu ta' suċċess ikollhom jiġifieri jitlestgħu biex veru ikonna din l-għaqda monetarja u ekonomika li hija tant mixtieqa irridu nibnu l-istruttura u l bażi eh, ta' din eh, l-arkitettura. kif tiġa issemma nħoss illi bidla fit trattat mhijiex xi ħaġa realistika għax dan ikun irid jiġi ratifikat mill-istati membri fejn hemm opinjonijiet differenti anka fir-rigward ta' bidliet fit trattat u hemm ħafna minn mhuwiex favur ta' dan għalhekk naħseb illi Eh, ikun tajjeb li kiku wieħed jista' jagħlaq dawn id-dossiers leġislattivi dan huwa l-mod loġiku ta' kif għandna niproċedu. Nixtieq nerġa' eh, nisħaq fuq dak li qal Wolf Clint dwar negozjati ma' dawk li mhumiex membri taż-żona euro biex ma jkonniex asma fl-Unjoni Ewropea. Irridu nkunu kawti ħafna u noqogħdu attenti f'din il-kustjoni li hija sensittiva, nużaw e, sens komun fija u importanti wkoll għalija eh, Um, um, il-sistema tal-assikurazzjoni għad-depozitu illi issemmiet u kol fifrar ta' sena l-oħra beda proċess diġaħt jimxijina naħseb illi jien flimkien ma' rapporter u anka xedo rapporters oħra inħoss li din il-kustjoni għanda issa titlesta titkompla. Biex nalaq naħseb eh, irridu nitrattaw ukoll id-danni morali b eh, b'mod effettiv għad baqa' xisir. Eh, teknikament l-iskeda hija waħda ambizjuża ħafna u jiena ħerqan ħafna biex nara kif se jispiċċaw l-affarijiet nixtieq kull suċċess lir rapporter u mbagħad naraw fil-ġranet li ġejjin biex eh, se noħorġu fir-rigward tal-kompromessi fir-rigward ta' dan it-tekst. Grazzi ħafna. Thank you, Madam Chair. Signor President, jien għandi fiduċja fil-rapporter, hija rnexxiela tikseb il-kompromess rigward il-PCTB u jien għandi żewġ affarijiet nagħmel. Hawnhekk qed nitkellem dwar ir-responsabilità u d-demokrazija. U jien naħseb li dinja importanti hija essenzjali. Kważi d-dokumenti kollha li ġew ippreżentati f'din l-aħħar sena u nofs taw l-aħħar sentejn, id-demokrazija fi tliet linji kollox, nisibuħam nizlamek. U dan huwa aspett essenzjali li leġittimità għal dak li aħna qegħdin nagħmlu hawnhekk u anki dak li qed jagħmel ħaddieħor qed jiġi imsaħħaħ. Għaliex inkella aħna ser ikollna aktar problemi milli għandna llum. Punt ieħor fatt dak li qal ħafna kellima qabli il-xewqa li l-pajis tiegħi jissieħeb fil- fil-żona ewro naħseb li jiena wieħed mill-minoranza u s-sitwazzjoni mhix qed titjieb. Però il-qasma tal-Ewropa kun diżastru. U aħna biznis biss nistgħu nbassru x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi ta' dan. U dan ifisser li mhux biss għandu jkollna bibi miftuħa, imma rridu nisimgħu u anki nirċivu nfasslu proposti li saw jiġu aċċettati mill-pajjiżi barra żona euro. U mill-perspettiva tiegħi jiena nixtieq ninkludi wkoll Londra, Renju Unit, intom tistgħu tkunu affiżi forsi anki eh, dazappuntati mill-komment il-ħerġi minn Londra però ikun diżastru jekk jitħallew barra ċertu pajjiżi. Silvi, ma tistax tagħtihom ċans għal dak li qed jiġri fuq il-kontenat sabiex wieħed ikun jista' jħalli l-Ewropa, dan ikun diżastru mhux biss sar renju Unit kif fil-fatt qalet il-President imma lina wkoll. U jiena nħoss dak li qed ngħidlek Silvi u li irridu nkunu ġentili lejhom. Jina smajt xi kommenti u ma jistaw jajtu jirribelaw u ommi jek nettajt jek xaħat għet jgħet miegħek tuqgħodx tirrespondi billi tajat lura. Iva, dak dik il-bibja tajtek, Sofi għandek raġun. tafal-bibjenti bibja sew. Pero jien ma konċet nipparteċipa f'din id-diskussjoni qabel, jiena ristaqt numru ta' amendi mal-kollegi tiegħi ma' Sur Turvalsier, per naħseb li dan huwa essenzjali u din id-diskussjoni qed ikollna wkoll flura fil-pajjiż tiegħi. U tatix il-dawk iċ-ċans li jgħidu u ma ma jridux li jew aħna nkunu parti mill-Ewropa, allura aħna nistgħu nfendu għal rasna u dan jottu kolla xi pajjiżi oħra. Walek nittama verament li ser tkunu ġentili u nħallu ħafna bibbi miftuħa, grazzi. Apart from the rapport... Parti mill rapportera u xaħat li xtiq jitkellem? Gunner, kjoġbok. Jina nishti eh, nappoġġa bisħiħ lil Oli Schmidt xi drabi u jħossu dizappuntat, u nisħu dan nisħaq fuq dan il-punt. Iva, rridu nkunu ser, meta għanat niddiskutu dwar is-supervizjoni Ewropea, jena naħseb li ma uħat li jista' jmur kontra l-fatt li li għandu jkollna supervizjoni aħjar, dan huwa argument importanti li s-sitwazzjoni ma tmurx għallar u anki naqir frammentazzjoni edha iddajjef l-ekonomija Ewropea, anki minn ta' nitkellmu fuq is-suq finanzjarji jew is-suq wahdini. però din ħaddajf ukoll is-supervizjoni Ewropea. Ma jistax ikonna żewġ sistemi differenti ta' supervizjoni, irridu nassiguraw u naraw li nagħmlu l-affarijiet pass pass, ġifri naraw li għanna l-affarijiet f'postom, bat niddiskutu kif aħna nistgħu niżviluppaw l-Unjoni Jina xi drabi nħossni disturbat meta jkun hemm kompetizzjoni kif nistgħu nivvuntaw unjoni ġodda, unjoni fiskali, unjoni ta' stabilità, unjoni ekonomika. U xi ngħidu dwar it-trade union? Iva jista' jkunna trade union ukoll dik nsejħu l-suq intern. Pero, Sinja President, jina, hemmhekk nkun iktar radikali, għalfejn aħna ma ninvestux dak li kikun sejjaħ l-Unjoni Ewropea hija politika, hija ekonomika, hija fiskali, u hemm suq, u hemm ukoll unjoni tal-kummerċ għax aħna nagħmlu kummerċ ma' xulxin. U aħna rridu nkunu serji dwar dan, però aħna din ngħixu fi żminijiet fejn aħna rridu nżommu l-Unjoni flimkien maquda flimkien u l-frammentazzjoni għal għar ħaġa nistgħu nagħmlu. U għalhekk għandna nkunu nappoġġaw dak kull nistgħu nagħmlu sabiex nappoġġaw din l-Unjoni, però rridu nżommuha maquda. U xi drabi jien nasab aħna l-koll għanna nieħdu dan l-aspett serjament, nieħdu ħsieb l-Unjoni kollha kemmi. Ma tantx nismaw dan il-kliem għaliex għanna wis proposti fidejna li għedin joħolqu diviżjonijiet aktar mill-li għaqda U jiena verament nishtiq nisma l-inna l-kol, mux nitkelmu dwar il-tramuntanas u l-nofsinar, il-vant u l-ponent, aħna nisimaw l lingwaċ l-nużaw u kol, mela għalfejn ma nitkellmux fuq l-Unjoni Ewropea. Donna tidher tinstema bħala xaġa radikali imma għandha tkun iktar ħaġa komuni, aktar ħaġa bażika. Allura jiena naqbel ma l-onorevoli Oli Schmidt. Grazzi tassew, jiena naħseb li Mario kienu kol favur l-Unjoni Ewropea dal-ħodu. Marian, kjoġbok, fidejk. Grazzi tassew. Jina ħat nota ta' numru ta' kwistjoni li tqajmu. Tkellimna xi drabi dwar il-bidliet fit-trittat fuq il-medda sira u medja ta' żmien u li rridu nriflettu fuq dan is-suġġett u li rridu naffaċċjaw ruħna u daw il-kwistjoni tu xiri tisir li l-in mitrattati. Pero kif għattilkom fil-bidu, ta' dan id-dibattitu hawnhekk aħna qed nitkellmu dwar rapport ta' inizjattiva b'riżoluzzjoni għal l-artiklu 225. U għalhekk ma naħsibx li aħna nistgħu morru ktar in aħna għandna id-dritt li naħdmu fissa istituzzjonijiet oħra u għalhekk nistgħu nitolbu l-Kummissjoni Ewropea biex tippreżenta ċertu proposti. Issa aħna rnexxinna niksbu amendi għat-trattat xi drabi ma rnexxinniex Pero forsi irridu niftakru li wara kollox aħna rridu nżommu mar regoli li aħna nibbażaw ruħna fuqhom. U għalhekk jiena ma ppreżentajtx l-idea relattiva għal ġejjieni, jiġifieri idejat li jitilqu minn emenda għat-trattati, riforma għat-trattati, jiġifieri dan huwa aspett wieħed. Umbagħad jekk aħna mmorru aktar lilin, irridu naraw ukoll x'inhi ratifika ta' da' trattati Għalhekk aħna rridu li naraw li xogħol li tissir minn tal-Parlamenti Nazzjonali xwara kollox dan dmirhom. President, numru ta' idejat li u wkoll inħoss li jeħtieġu bidlit fit-trattat, speċjalment meta nitkellmu dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Però għalissa huwa diffiċli nitkellmu fuq dawn l-elementi ta' dan it-tip għaliex inkella aħna mhux ser nippreżentaw talbiet konkreti lill kummissjoni Għalhekk jiena provajt inkun kemm jista' jkun konkreta. Madankollu jeżistu numru ta' amendamenti, però m'hemmx daqshekk amendi li qed jitolbu tal-bidla fit-trati. Issa rigward li nkunu ambizzjużi jiena fil-fatt qed namel numru ta' kompromessi blok blog, tentattiv li qed namel dan ħan eżaminaw kollox mal-shadow reporters un bat jekk aħna ma nilqux tejn fuq kollox ovvjament aħna dejjem nistgħu niddiskutu ma dana kollu nittamaw li ma jkunx hemm ħafna bidliet. Ma dan kollu hemm tmimmit amenda u nittama li ma jkunx hemm ħafna elementi fundamentali, però rridu naraw wara kollox nistgħux nżidu xi ħaġa zejda l-dan il-test. Unbat kellna fu riċerka tal-konsens immedjat, naf li mux dejjem sabiħ li wieħed jilħaq konsens politiku, pero jina qed nipprova nfittex maġġoranza. Aħna sodisfatti xi drabi aħna maqsuma u xi drabi aħna maqsuma immens. Speċjalment meta nitkellmu fuq it-trattat tal-artiklu 225 artikli marbuta ma' dan ir-regolament internu għalhekk Kif tafu, unek mux nitkellmu fuq maġġoranza normali, imma maġġoranza assoluta fiħdan il-parlament. U għalek dan għandu jittieħed in konsiderazzjoni qed ngħidlek għaliex jiena qed nipprova nifittex proposti, proposti tajbin li jistgħu jajnu l-Unjoni Ekonomika Monetarja ma jiksbu maġġoranza wiesa appost ħieħ fiħdan dan il-Parlament. Minnaħa tal-lemin, tax-xelluk, minn kull naħa. Prova qed nipprova verament li jkollna xi ħaġa li tista' tibat sinjal qawwi b'saħħtu barra, speċjalment il-Kunsill Ewropew. Sħaqna wkoll l-importanza tal-leġittimità demokratika, ovvjament importanti. Dan fil-fatt isġim semmi minn ħafna delegati, u fil fatt qed neżamina wkoll mill-qrib dak li sar fafko anki kif qal is-sur Gualtieri, però għal darba ħar nista' ngħidilkom li nipprova naħdem kif eh, intqal minis, eh, kif intqalu ħadd ieħorġ fin nużaw ċertu amendi wkoll li tresqu u il-kompromessi wara kollox dan il-Parlament jistgħu jkunu oġġett ta' negozjati li tama li dan kollu jista' jgħin. Però wkoll nittama President li mhux il-kollegi kollha ħaj ħaj ħaj sibu l-amendi tagħhom fil- proposta li xovjament li tikonna maġġoranza. Umbat jina u koll smajt numru ta' kwistjonijiet li jina mux għat nsibun fċertu għamendi, per messax niprezenta proġett sħiħ eh, ta', rapport. Jina prezentajt proġett kienem 840 amenda u għalek issa irridu nimxu l-qoddim u naraw fejn nistaw naslu. Madana kollu jiena ħerqana li naħdem ma' Shadow Reporters u li inkun nistgħu naslu għal rapport solidu grasti. Thank you very much. Um, the timetable at the moment is, uh, no, we've done that, we've done that. No, tajpu yes. Issa nistaw najdu li il-vot ser isir fil-15 ta' ottubru ja votazzjoni fil-plenarja. Il-votazzjoni fil-plenarja se sir f'Novembru, mela. Issa għatna għanna 10 minuti qabel ma naddu għal-voti għaliex wara kollox il-voti kellhom isiru fl-erba u nofs. U għalhekk aħna ser nerġgħu nibdew fl-erba u nofs. Ġifri għandna pawza teknika, grazzi.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 Right, thank you very much. Um, Annie Podimata has... Mela, il-Sinjura Podimata tixtieq titkellem fil-qosor? Fejn mort Ani? Ma stajċ narak, inti normalment podġi bil-qeda mek. Grazzi tassew, Sharon. Jina xtaqt nati ħabar tajba forsi jħut minnkom intom xkonxi, mela jidir li aħna għanna l-ewel 11 stat membru li ser ħajħadnu il-kooperazzjoni msaħħa sabiex jintroduċu transazzjoni finanzjarja l-FTT ġifiri din hija deċiżjoni storika u verament tamel tajb għal deċiżjonijiet li ilhom jittieħdu minn din il-Kamra minn dan il-Parlament. Grazzi. Grazzi tassew, issa ħna se kuna qegħdin nivvutaw fuq il-liġi komuni Ewropea, liġi tal-bejħ Ewropea. Mela, eni kollox għandu xieqsamija għdol jgħet jiġi għoddimi bħalissa. Mela, intom tinsabu l-esti? tixtiequ tivverifikaw il-cards ta'kom. Għaw xi ħadd li m'għandux il-cards f'idej? Mela, hawnhekk għandna 33 cards. 26 bis persuna għafsu l-buttuni, mela tidu tġer tifverifikaw il-buttuni? Mela, għanna wis membri mill-assendiz. Mela, membru tal-SND li l slubaħim fuq il-buttuna. il-magna għedha tgħidli, m'għandix għalfejn qod not manwalment. Mela, Robert ma fil-buttuna tajjeb wis, mela, nalqu dan il-test eh, ta' votazzjoni u ħanibdew. Mela, amenda numru 10, dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. Amenda 6 dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Amenda 7 dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Amenda 8 għanna mendorali. Mela nibdew bla mendorali, dok ma favur, kontra astenzjoniet għaddiet. U amenda b'amenda orali dok ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Amenda 12 dok ma favur kontra astenzjoniet maddiċ. ddiċ. 13 dok ma favur kontra astenzjoniet maddiċ. 14 dok ma favur. Anzi, 14 taqa' Skużawni, tajt il-President. Amenda 15 ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 16 din ġiet irtirata. Issanna kompromess de dawk ma favur kontra stenzjonijiet din għaddiet. Amenda 18, jekk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 19 dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess A dok ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 21 dok ma favur kontra Għandi Li trawe hawnhekk din tiġir tirata mela menda 22 hawnhekk għandha menda orali proposta mir-rapporter l-amenda orali f'amenda 22 dawk ma' favur kontra stenzjoniet għaddiet u emenda 22 kif ġiet emendata dak ma favur kontra stenzjoniet għaddiet. Kompromess B. Dak ma favur kontra stenzjoniet għaddiet amenda 25 għanna amenda orali mela amenda orali tal-ewwel minn dak li favur kontra stenzjonijiet għaddiet amenda 25 kif ġiet amenda ta' motorali dak ma' favur kontra stenzjonijiet għaddiet 26 u 27 ġew irtirati amenda wieħed dak li ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet, amenda tnejn dak li ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet, amenda tlieta dak li ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Kompromess ċe, dak ma favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Issa ser nivvutaw fuq it-test ekk ġi amendat namlu ekk verifika elettronika. One more to vote. Persuna oħra tadqa trid tivvota, mela nagħlqu l-votazzjoni u rridu nżidu l-voti għaj. U hawnhekk għandna 34 favur bl-inklużjoni tiegħi erba kontra u manna lebda astenzjoni. Grazzi tassew, Marianne. Okay, so this is um, Arlene. Yep, wis isan uh, il-Sur McCarthy, il-rapport ta' Sur McCarthy dwar informazzjoni privileġġjata għal manipolazzjoni ta' Sur. Kulħadd lest u pront? Lest Pablo inti? Mela, kompromess A, dawk ma' favur, kontra stenzjonijiet għaddiet. Issa ħanaddu għal kompromess B, dawk ma' favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess ċe, dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess D, dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess E, dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess F, maqsum żewġ partijiet mela l-ewwel parti dawk ma favur l-ewwel parti mela nerġa' ngħid. Jean Paul, inti sib taf kif għandek tagħmel? Mela jinqeda fuq paġna erba' mela l-ewwel parti ta' kompromess F. Kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti ta' kompromess F. Tieni parti mela dawk ma' favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal kompromess ġe. Mela, kompromess ġe dawk ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Kompromess akka dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu l-amenda 258. Pero aħna unek ma nivutawx ġifri din taqa' Issa naddu għal 260 dawk ma favur. Amenda 260 dawk ma favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu għal kompromess I dawk ma favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess je, dawk ma favur, kontra, astenzjoni, għaddit. Kompromess ke, dawk li ma favur, kontra, astenzjoni, għaddit. Kompromess L, dawk ma favur, kontra, astenzjoni, għaddit. Kompromess M, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Kompromess N, dawk ma favur, kontra, astenzjoni, għaddit. Kompromess O, dawk kima favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 33, għanna amenda orali, mela l-għu għan votaw fuq l-amenda orali, dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet, u l-amenda bl-amenda orali, daw kima favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess P, dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet Kompromess E, dawk ma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 38, dawk ma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess R, dawk ma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess S, dawk ma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. amenda 360 dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 361 dak ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 362 dak ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess T dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet, kompromess U, dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet, kompromess V, dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet, Issa għanna l-opinjoni tal-ġuri għamendat 120 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet ma Kompromess u dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 45 favur kontra astenzjoniet għaddiet. Kompromess x maqsum żewġ partit, ma' mela l-ewwel parti dawk ma favur kontra astenzjoniet għaddiet, tieni parti dawk ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Issa namdu għal kompromess Y, dak ma favur kontra stenzjoni ta' diet, amenda 50, dak ma favur kontra stenzjonijiet diet, kompromess Z, dak ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet, Kom amenda 54, dak ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet, amenda 36 de dak ma favur kontra astenzjonijiet d-dieċ. Kompromess AA, dak ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Kompromess AB, dak ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 399 dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 150 dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess AC, dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet Issa għandna amenda 60 dak ma favur kontra astensjonijiet għaddiet. Amenda 61, amenda orali. Mela l-ewwel dak ma favur kontra astensjonijiet għaddiet. U l-amenda orali dak ma favur kontra astensjonijiet għaddiet. 62 dak ma favur kontra assenzjonijiet ma Amenda numru 1 dak ma favur kontra assenzjonijiet għaddiet maddiet. Amenda 63 dawk ma favur kontra astensjonijiet għaddiet. 64 dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 65 dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 66 dak ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 76 mirtirata, 68 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, Kompromess għadi dak ma favur kontra stenzjoniet għaddiet. Issa, għanna amenda 89, dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Għanna amenda minn mill-opinjoni tal-envi, amenda wieħda dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. U hekk kif ġiet amenda tassa dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Dak ma amenda tnejn dak ma favur kontra astenzjoni ta' maddiċ. Dak ma design dak ma favur kontra astenzjoni ta' u wieħed design dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Disaw, design ġit koperta diġa, design ġit koperta u kol, daw kienu kompromess u akka, erba' u kol li koperta, Iva, din hija koperta minn kompromess R. Mela, kompromess AE, dawk ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Amenda 100 ġiet koperta wkoll u għalhekk issa nistgħu ngħaddu għal amenda 101. Għandna l-amenda orali dawk ma favur kontra astenzjoniet din għaddiet. U hekk kif ġiet amenda mill-amenda orali dawk li ma favur kontra astenzjoniet għaddiet mela menda 102 dawk ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet, 103 dawk ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet. ħanerġa niverifika hawnhekk, 103 ħan niverifikaw b'mod elettroniku. Mela kulħadd ivvota l-votazzjoni malluqa, mela għanna 22 favur u 19 kontra ġifri għaddiet. Mela, kompromess AF dak ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Kompromess AG dak ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet. AH dak ma favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Kompromess AI dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda dissa dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess AJ dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet Amenda 123 dak ma favur kontra sanzjonijiet maddiċ. Opinjoni ġuri, amenda 3 dak ma favur kontra sanzjonijiet maddiċ. 124 dak ma favur kontra sanzjonijiet maddiċ. Amenda 3 tal-envi dak ma favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Ġuri, amenda 4 dak ma favur kontra sanzjonijiet maddiċ. Ġuri 5 Le, din ta' ni tit President mela 125 dak ma' favur kontra sanzjonijiet għaddiet ġuri sitta dak li favur kontra astenzjonijiet ma' ddiċ. Mela, issa ħan nivvotaw b'mod elettronik fuq it-testa kif ġie emendat, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, l-votazzjoni magħluqa, mela hawnhekk għandna 39 favur, xejn kontra u astenzjoni waħda. Nawguraw lill-apporter ħanerġaw niverifikaw mill-ġdid issa għanna rezoluzzjoni leġislattiva, mela votaw mill-ġdid fuq rezoluzzjoni leġislattiva, tgħid il-President. Votazzjoni miftuħa, komplu votaw, kieġabkom. Xaħat ta' duma fax il-buttuna, kieġabkom. Mela 39 favur, manna l-ħat kontra u għanna s-sensjoni wahda, kieġabkom, nirringrazzjakom mill-ġdid. Proset. Proset Arlene. Fejn għat parti? Issa naddu għad-direttiva le unek irrit jimbidel l-istaff. Kulħat list? Kompromess A. Minu favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess B. Favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess ċe favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess D favur kontra astensjonijiet jaddi. 13 libe favur kontra. Ser namlu verifika unek għalix għanna femmit divergenti unek. Kulħat vota votazzjoni maluqa taddi 20 favur 19 kontra astensjoni waħda. Issa nivvotaw dwar kompromess E. Għandu favur kontra astensjonijiet. Jaddi ġuri 11. Le dan jaħan, tgħid il-President Libe 16 favur kontra astensjonijiet taddi Libe 17 favur kontra astensjonijiet ma jaddix. Ġuri 12 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess F favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess G favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess H favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess I favur kontra astensjonijiet jaddi. Ġuri 1 Nistaw nivutaw un blok hawnhekk? Le, ma nistawx għaliex hawn ħafna tgħid il-President. Ġuri mru wieħed favur kontra stensjonijiet jgħaddi. Erba favur kontra stensjonijiet jgħaddi. Ħamsa favur kontra stensjonijiet jgħaddi. Sitta favur kontra stensjonijiet. Tgħaddi seba favur kontra stensjonijiet. Namlu verifika dwar is-seba to vote. Persuna oħra fadlila tivvota, kulħadd tivvota, xi ħadd mhux qed jivvota tajjeb u jisser nagħlaq il-votazzjoni. 23 favur, 15 kontra. Għalda stant l-emenda taddi. Kompromess jie favur kontra stensjonijiet jaddi. Kompromess k favur kontra stensjonijiet jaddi. Emenda 10 favur kontra stensjonijiet taddi. Kompromess L favur kontra stensjonijiet jaddi jaddi emenda le din taqatet il-president taqa biss jekk tiġi adottata li betnej favur kontra astensjonijiet taddi 17 favur kontra astensjonijiet ma taddix kompromess n favur kontra astensjonijiet jaddi. Libe seba favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess enne favur kontra astensjonijiet jaddi. Libe disa favur kontra astensjonijiet verifika dwar libe disa. One more to vote, thank you. Jan osvotiħor, grazzi, votazzjoni maluqa. 21 favur 19 kontra u għal daqstant din l-emenda tardi. Issa namlu verifika fuq il-test e kif emendat votazzjoni miftuħa. Għadal voti jħor jek ser tivvutaw. Ser la il-votazzjoni 39 favur lebda persuna kontra u astensjoni wahda. Din naraw l-istess xejra bħal dokumenta qabel. Vot fuq ir-rezoluzzjoni leġislativa. toħdu xiddaħlu toħorġu l-karta tagħkom kieġobkom. Fadal tnejn, għafsu l-buttuni. Person oħra. Grazzi. 39 favur l-ebda persuna kontra u astensjoni waħda. Dejjem ġaġa sabiħa li konna l-istess set, l-istess xejra, Arlin kien hemm min qed jifraħli jiena ma rridx nieħu il-krettu kollu hawnhekk kelli shadows brillanti grazzi li shadows illi ħadmu flimkien miegħi u lill personal b'mod partikolari li raġestina illi għamlet ħidma tajba ħafna. Grazzi il rapporter għalet illi tixtieq tidħol f'negozjati negozjati biex tesplora il-possibilità tal-ftejim tal-ewer għarif dan il-fajl u għalek konformità ma' l-proċeduri standard it-tim ta' negozjati ser jinkludu il-president, il-rapporter u shadows u il-mandat ser ikun dak illi aħna għadna kem nivvotaw dwar u issa fiħdan il-kumitat. U għalek passoltu ser innaġaw nirrapportaw dwar il-progress ta' dawn il-negozjati dwar il-fall tagħna aħna nisabu qabel il-Kunsill u għalhekk fadal daqs xar qabel ma ngħaddu għat-trilogi. Xaħat xtaq jitkellem? Robert? I personally think that um... Jiena personalment naħseb illi dan kien żball l-ewwel net irridu immorru il-plenarja. Nieħdu dan id-dokument fil-plenarja imbagħad nivvutaw fuq it-test u mhux nivvutaw fuq ir-riżoluzzjoni u mbagħad niddiskutu mal-Kunsill. Naħseb illi din Dan ma kienx mod demokratiku, dan l-approċ tagħna ma kienx demokratiku. Aħna irridu nirrispettaw id-dritt ta' kull membru tal-Parlament Ewropew li jfassal emendi jekk huwa jixtieq li jfassal emendi. Jekk negozjaw direttament mal-Kunsill, tispiċċaw b'kompromess illi il-kollegi ma tantx ikollhom opportunità li jinfluenzaw it-test u għalhekk jiena bħala prinċipju kontra il-mod ta' kif aħna qegħdin nittrattaw dan id-dokument. Grazzi Robert, aħna spiss dan il-kumitat u żajna spiss il-manuvra ta' siwi illi immorru fil-plenarja jekk ikonna trilogi staġnati bħala mod ta' kif nistgħu napplikaw aktar pressjoni, namlu aktar pressjoni fuq ċertu dokumenti. Nifhem il-punt tiegħek naħseb it-teknika l-oħra hija wkoll ta' siwi u għandna nżommuha qudiem moħħna hawnhekk. Sakemm ma jkunx hemm oġġezzjoni kbira għal negozjati ta' trilogu jiena nifem hawnhekk bħala aċċettat dan l-approċ. L-argument meta marru fil-plenarja huwa mhux biss li nagħmlu pressjoni imma wkoll biex ikonna mandat aktar b'saħħtu mill-plenarja. Jiena naħseb illi tkun xaġa tajba illi nieħdu dan id-dokument fil-plenarja dejjem jekk m'hemmx ċertu raġunijiet partikolari għaliex m'għandniex nieħdu dan id-dokument fil-plenarja. 39 favur u l-ebda persuna kontra naħseb li huwa mandat b'saħħtu. Il-rapporter għalet li t-preferi li t-negozja nishtiq titkellem, Iva, nishtiq nitkellem, jina nifem dak li għetiet Robert. Hemm żminijiet fejn aħna nkunu mifruda, jkun hemm kwistjonijiet ta' konflitt f'dan id-dossier kellna diskussjonijiet estensivi mal-Kummissarju Barnier kellna smieħ kbir mhux ħażin hija kwistjoni ta' importanza li xista qegħdin nippruvaw nagħlqu xi lakuni xi distakki li għandna l-Kummissjoni tal-bitna biex naħdmu dwarhom imma ħna maħniex inċedu hawnhekk, imma eh, nafu li eh, ma tantx hemm spazju fil-plenarja. Kieku ħassejt li din kienet kwistjoni kontroversjali u kol kont ngħid li jivardu neħduha fil-plenarja din il-kwistjoni mhijiex kontroversjali. U naħseb illi aħjar nidħlu f'negozjati bħalissa ninsabu għanna vantaċ hawnhekk għax il-Kunsill li nsab għarajna u għalhekk bħala Parlament għandna l-possibilità li nistabilixu l-aġenda jekk nistennew sal-plenarja jkun tartu wisq għalina. U għalhekk fil-prinċipju jiena iva naqbel ma' Robert imma rridu napplikaw ir-regola b'mod flessibbli għal dak illi huwa l-aħjar għalina hawnhekk bħala Parlament. Zven. Għaw zewġ kwistjoni differenti għawnek. Għanna wahda dwar dan il-rapport u għanna argument aktar ġenerali dwar dak li għar Robert. Jina naħseb li l-argument ġenerali forsi irridu niddiskutuh bir-reqqa. Iżda jiena ma smajt lebda oġġezzjoni dwar dan il-rapport speċifiku għaliex għandu jaddi għal plenarja kien hemm raġunament ġenerali naf li kien hemm dibattiti twal f'afna kumitati dwar din il-kwistjoni iżda personalment Jiena naħseb illi meta morna bir-rapporti tagħna fil-kumitat li kienu tekniċi ma tantx kellna emendi u spiss ir-rapporti ta' inizjattiva ta' ekon jaddu għal plenarja minn l-ebda bidla għaliex jekk dan il-kumitat jaqbel spiss din tidher bħala xi ħaġa illi għandha ċertu awtorità u din tapplika wkoll hawnhekk grazzi għal ħidma ta' rapporter tagħna u tapplika għal dan ir-rapport u f'dan ir-rigward ma narax għalfejn għanna natu sinjal li hemm xi ħaġa ħażina, xi ħaġa li sejra zmeġ dan ir-rapport. Jiena ma narax xaħġa ħaġa bħala xi ħaġa li s-saħħa, imma qegħdin intawlu l-affarijiet. Jien nissuġġerixxi dibattitu fil-koordinaturi l l koordinaturi dwar kif għandna nindirizzaw dan u bat jekk ikun hemm bżonn fil-kumitat għaliex argumenta Robert kien wieħed ġenerali Iżda dwar dan ir-rapport speċifiku ma narax għalfejn għandna nibdlu l-proċedura normali tagħna hawnhekk din hija l-opinjoni tiegħi. Sir Pepitikajnen. Grazzi. Jiena naqbel perfettament ma Robert hawnhekk. Is-soltu il-politika tagħna tkun illi aħna naddu għal plenarja. U normalment dan isir fil-maġġoranza tal-każijiet tagħna. Iżda jiena appoġġajt ir-rapporter hawnhekk f'din l-idea biex dan ma namlux din id-darba għaliex fost il-gruppi politiċi u kol mal-Komissjoni u l-Konsil nistaw naraw illi dan huwa każ mhux problematiku u hemm eh, ftejjin kbir u naħseb illi mhux ser ikun hemm kwistjonijiet kbar illi ser kollom jiġu negozjati jew mibdula fil-plenarja lanqas mal-Kunsill. Għal raġunijiet tekniċi jiena ħsibt li aħjar naġlu l-proċedura imma ovvjament jiena lesta li nisma' dan id-dibattitu naqbel mal-punti illi forsi l-koordinaturi kunu jistaw jiddiskutu u jieħdu d-deċiżjoni u jaraw xini il-linja ġenerali hawnhekk Ma naħsibx illi kull membru għandu bżon jitkellem dwar dan il-punt Silvi. Trid titkellem bil-fors biex nappoġġa suġġeriment Irene jekk għal għal suġġerimenti ovvja hawnhekk jiena nista' naqbel ma' Robert. Nifhem l-opinjonijiet, il-femmiet għandna femmiet differenti, nifhem dak li qed jgħid Robert imma xkonna ser namlu bil paketta ta' supervizjoni kieku aħna ma stajniex nieħdu dan il-vot ta' tisħieħ biex bekk mbagħad lill-Kunsill tajni jagħmel fis-sajf kieku għandna votajna dwar pożizzjoni oriġinali tagħna mbagħad innegozjajna jekk jgħidu hekk joġobkom jgħidu li x'istajna nagħmlu biex nagħmlu pressjoni biex noħolqu pressjoni. Hija orda ta' valura hawnhekk jekk aħna mmorru darbtejn fil-plenarja u dan l-approċ qed nesploraw fir-rapport Gerera mhux f'dan il-kumitat jekk aħna nistgħu ngħaddu darbtejn għall-plenarja darba issa. Imbagħad billi namlu pressjoni, it-tini darba jina nkun sodisfatta, kullħat ikun sodisfatta li xaħna nkunu nistaw namlu ċertu pressjoni, aħna ek qed nipruvaw niksbu iżda f'dan il-waqt, f'dan il-moment partikolari nixtieq il-li iva aħna nappoġġaw li rapporter. Markus. Jiena ma rridx noqgħod intawwel il-proċedura imma l-mifit u li affardi imorru jitfit. Ma nafx għaliex għandna ngħaddu għal plenarja Anke jekk aħna nixtiequ li konna vot ċar dwar il mifit u l-mifil, imma jidilli illi kun aħjar illi nieħdu dan il-dokument fil-plenarja biex bekk il-kollegi kollha jkunu jistgħu jesprimu femtom u għalhekk jiena sodisfatt jiena nkun kontent jekk immorru bil-mifidu l-mifir il-plenarja u l-kollega li għat interrompini ma jkunx jista' jsemma leħnu. Ser inkomplu dan id-dibattitu Eliza. Kulħadd ta' tibqa jolli ħallin. Jiena nixtieq napoġġa l-pożizzjoni tal-lin u m'għandniex nagħmlu eċċezzjoni hawnhekk f'dan ir-rapport speċifiku. Jiena bħala prinċipju naqbel ma' Robert jiena naħseb illi Irridu niddeċidu darba l dejja kella ser noqogħdu naħlu ħafna ħin naqbel miegħu bħala prinċipju madwar dan il-każ speċifiku m'għandniex ma nalebda raġuni għaliex aħna għanna nibdlu ir-regola li jina l-segu għalix hemm argument il l-mandat huwa b'saħħtu biżejjed u hemm kussjoni ta' urġenza. Udo, għalissa sakemm ma nagħmlux regolament ġenerali f'rapporti li jmiss jiena nixtieq nissuġġerixxi hawnhekk għaliex nista' nifhem li żewġ naħat jiena nixtieq nissuġġerixxi xi ħaġa bħal lowest common denominator għalissa biex sakemm inti ma tarax li hemm ħafna nuqqas taftejjim mela bħala regola ġenerali aħna nmorru l-plenarja jekk u ukoll taċċetta din l-idea li huwa jew koll saħqet eh, biex dan l-argument din il-pożizzjoni tissaħħaħ jina naqbel illi konna dan il-lowest common denominator għaliex Robert għandu raġun xi drabi ikun jaqblinna illi nieħdu dan ir-rapport fil-plenarja. Aħna ser namlu dak li tixtieq ir-rapporter diġà għallinejajna l-affarijiet bejn il-rapporta għallin u dak ta' Markus. Issa qegħdin naraw li hemm negozjati f'żewġ trilogi differenti. Il-vot li jmess dwar is-semestru li jmess dwar is-semestru Ewropew għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Okay. Uh... Tajab, wis. Pues. Yeah, it's okay. I, right, first of all, um, we have an oral... L-ewel net għanna menda bil-fom. Għal-kompromess A minu favur, kontra. Astenzjonijiet l-emenda bil ma taddix. Kompromess A, favur, kontra. Astenzjonijiet jaddi. Emenda 15 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 16 favur kontra astensjonijiet taddi. 17 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess B favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda bil-fom kompromess C minu favur kontra Astensjonijiet. L-emenda bil-fom ma taddix. Kompromess ċe. Ser namlu verifika dwar l-emenda bil form għal kompromess ċe. dwar l-emenda bil form biss. Kulħat vota votazzjoni maluqa 17 favur u 24 kontra. Tajjeb wisq. Meta ma narax sew jiena nitlob din il-votazzjoni nominali posta fu s'issa kompromess ċe favur kontra astensjonijiet jgħaddi 28 favur kontra. Astensjonijiet ma jgħaddix 29 favur kontra astensjonijiet ma taddix kompromess de favur kontra astensjonijiet jaddi 36 favur kontra. Stanna ftit. Naġaw nifutaw 36 favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. 37 favur kontra astensjonijiet. Taddi 38 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Promess E favur kontra astensjonijiet jaddi. Hemm xi ħaġa tgħid il-President. Paragrafu 24 favur kontra astensjonijiet jaddi. Kull membru tas sekretarjat għandu għandu l-mod tiegħu ta' kif jagħmel lista tal-vot kompromess G favur kontra astensjonijiet jaddi kompromess H favur kontra astensjonijiet jaddi. emenda bil-fom għall-emenda 51 favur kontra astensjonijiet. Taddi e kif emendata favur kontra astensjonijiet Taddi. Emenda 51 favur. Emenda 51 taqa. Kompromess I. Favur. Lej jaqaw, tejt il-president. Apparentament waqaw. Imma miktub illi għanna naddu għal-kompromess I. Ma nafx għalix, imma xsibt illi Dan kien qed jgħid is-sewwa kompromess i. Favur kontra astensjonijiet jgħaddi. Għaliex hawn miktub emenda 54 tgħid il-President. Kien hemm żball. Hemm paragrafu 22 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. 54 favur kontra astensjonijiet ma taddix 55 favur kontra astensjonijiet taddi 56 favur kontra astensjonijiet taddi. Għanna emenda bil-fom ma l-emenda 57 favur kontra astensjonijiet taddi. Imbat għanna tridu verifika tajja pwis verifika dwar l-emenda bil-fom għalde. de emenda bil-fom għal emenda 57 votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. Tajjeb wis votazzjoni magħluqa. Ta' 22 favur 17 kontra. Għal stant issa l-emenda hekk kif emendata minu favur kontra astensjonijiet verifika. Għalix mish daqsek ċara. Naħseb li ser taqa tajt il-President. L-emenda kif emendata taqa. Issa, naddu elementa 59, l-ewwel parti, minu favur, kontra, astensjonijiet. Ser namlu verifika dwar l-ewwel parti ta' 59 għaliex fin-nofs mhux qed jolli jdejh. Għanna sinjal li mhux qed jasal min-nofs. Forsi xi ħadd jgħidli kif ser nivvota bli hekk jogħġbok, hekk jogħġobkom. Right, that falls 2020. Ooh. Dan jaqa. Lis 20 favur 20 kontra. Tini parti weħida? It-tini parti verifika elettronika. Oh, it doesn't make sense. No. Ma jamil sens tajt il-President. I think we have to take the words in the latter out. Mela, l-klim flitra rridu neħuhom. E, e, ġifiri, e, ibqaw votaw fuq dak l għadni kemmet issa, tinib fuq it-tini parti. Rik ma tuġobkomx, votaw kontra, s-soltu għek namlu. Baqa tlieta biex jivvotaw fostom jiena. Mela, din taqa. L-emenda 60 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. 61 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ. Il-kompromess ġej eh, minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddiet. Naddu għal budget tlieta, paragrafu tlieta ġifiri minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiċ L-emenda 63 minn favur minn kontra astensjonijiet għaddiet. Mela, il-kompromess eh, ke fuq l-istess paġna minn favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda wieħed u sebgħin minn favur kontra astensjonijiet maddiċ, 72 minu favur, minn kontra, l-astensjonijiet maddiċ, 73 minu favur, minu kontra, Astenzjonijiet maddiċ. 74 minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Il-75 minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Il-76 minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Il-kompromess L minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet għadda. L-emenda 81 minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet għaddiċ emendorali għal kompromess M mill-alde Minu favur. Kontra. Astenzjoniet. Nistaw niverifikaw għadin. Votajtu. Mela, dik waqet kien hemm satax favuru u issa l-emendura li mill-ħodor minnu favur minnu kontra astensjonijiet din ukoll ma ġietx aċċettata. Għanna l-kompromess emme f'żewġ partijiet, l-ewwel parti minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet. Naħseb din ma ddiċ, ħan verifikaw din ukoll. Oh, hang on. Oh, we changed. Oh. <laughs> This is the second part. Din hija t-tieni parti tal-kompromess emme. Kulħadd ivvota l-votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Oxrin favur, 19 kontra. Mela, l-kompromess emme minu favur minu kontra. Eh, għaddiet il-kompromess o minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddit ukoll it disajn minnu favur. it disajn minnu favur, minnu kontra, assenzjonijiet maddiċ. Il-kompromess P minnu favur, minnu kontra, assenzjonijiet għaddit. <clears throat> mela, tnejnu disajn, minnu favur minnu kontra, assenzjonijiet maddiċ. Lafko sitta, minnu favur minnu kontra, assenzjonijiet mux qed narax qed jiġri fin-nofs, nistgħu nivverifikaw għadin. Jekk eh, ma jivvotawx il-gruppi kollha jina ma nista' nagħmel xejn. Kulħadd ivvota, l-votazzjoni hija magħluqa. Din għaddiet 20 u 19 kontra. Lafko erba' minu favur, minu kontra, ħajkolli niċċekja anka di. L-għalde, jekk joġobom, ollu jdejkom sow, għax inkella ma nistax nara sow. Il-paragrafu 4 tal-afko. il vota Vota sanija maluqa. Baqa persuna illi mux qed tivvota. sanija maluqa. 23 favur, 16 kontra. Lafko, paragrafu 5 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet. Għaddit, l-101 minu favur, kontra, assenzjonijiet, maddiċ. 103 minu favur, minu kontra, edin tawduni Mela, ħani verifikawa din il-103. Right, that's 15. Tajjeb, mistax favur, 22 kontra maddeċ. Il-kompromess uh, uh, minu favur, minu kontra sensonijiet għaddit. Lafko, disa minu favur, minu kontra sensonijiet għaddit. Il-107 minu favur, minu kontra sensonijiet għaddit. Mela. Il-lafko tsatax minu favur, minu kontra. Għal sensanijiet. Għaddit. Kompromess R, minu favur, minu kontra, sensanijiet. Għaddit. Lesse, favur, kontra. Għal sensanijiet. Għaddit. 114, minu favur. Minu kontra. Assenzjoniet, deċ. 114 ma adottata, mela, l-impjek 34, minu favur, minu kontra, assenzjoniet, maddeċ. Il-kompromess te. X-votazzjoni kienem fuq il-114, ma ġiċ tejt il-president. Mela, aħna votajna fuq l-impjek 34 u kol maddeċ. il-kompromess te, minu favur, kontra assenzjoniet għaddit 116 minu favur kontra assenzjoniet maddiċ 117 minu favur kontra assenzjoniet maddiċ impjek 30 minu favur, minu kontra. assenzjoniet. maddiċ. Kompromezz u minu favur kontra assenzjonijiet għaddit il-kompromess ve minu favur kontra assenzjonijiet għaddit Impjek sitta rridu nivvotaw fuqa minu favur, minu kontra, assenzjoniet maddeċ impjek 10 minu favur kontra asensonijiet għaddit. L-impjek 16 minu favur, sorry, e, Asensonijiet e, maddiċ. Mela, 23 minu favur kontra sensjonijiet, impjek 27 minu favur kontra sensjonijiet maddiċ impjek 33 minu favur kontra sensonijiet għaddit impjek 36 minu favur minu kontra assenzjonijiet maddeċ. Mela, imko, paragrafu 3 minu favur minu kontra sensonijiet għaddit, imko erba' favur kontra sensonijiet maddeċ għaddit imko ħamsa favur kontra assenzjonijiet. Naħseb għaddit imma ħan verifikaw għadin u koll. Mela, l-imko ħamsa. Il-votazzjoni maluqa għaddit it-19 bit-18. L-imko sitta minu favur, minu kontra ascensionijiet maddeċ, Imko seba minu favur, minu kontra ascensionijiet maddeċ, Imko tminja favur, kon, kontra ascensionijiet għaddit. L-imko disa minu favur, kontra ascensionijiet għaddit. l axra favur, kontra ascensionijiet maddeċ, Il-lim 11 minu favur minu kontra astensjonijiet għaddit. Lafko, paragrafu 2 minu favur. Minu kontra astensjonijiet maddiċ. E, lafko 12 minu favur kontra astensjonijiet għaddit. Lafko 13 minu favur kontra astensjonijiet għaddit. Għan iċċekja di għax l-affarijiet ma kienu ċari bizzejiet. Lafko 13 mela. Kolħat vota Il-votazzjoni hija magħluqa. 23 favur, 14 kontra. L-14 issa mlu favur? Kontra, sensonijiet, għaddiet. Laf 15, minu favur? Kontra. Assenzjoniet. L-afko 15, għan nċakjaw għaw kol. Ivvotaw, għafsu l bottuna votazzjoni maluqa. Din eh, maddiċ. Illa fkot mintax, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb di maġġaċċetta tal-laqqa san verifikawa din u koll. sani maluqa maddiċ 22 kontra 16 favur, lafko 20 minu favur kontra 16 maddiċ. Il-fem issa, paragrafu 1 minu favur kontra 16 għaddit, it-2 favur kontra assenzjoniet maddiċ, it tleta minu favur kontra assenzjoniet maddiċ. Il-fem erba favur kontra astenzjoniet maddeċ. Il-fem 5 min favur kontra astenzjoniet maddeċ. 6 favur kontra astenzjoniet maddeċ. 7 favur kontra astenzjoniet maddeċ. 8 favur kontra astenzjoniet għaddit. Id-9 favur kontra astenzjoniet maddeċ. L-10 favur kontra astenzjoniet maddeċ. Il-11 favur kontra, assenzjoniet, maddiċ. It-tnax favur, kontra, assenzjonijiet? Nridu mm, niverifikaw għadin il-fem tnax, paragrafu tnax Kulħat vota l-votazzjonija maluqa. Maluqa s-salvotazzjoni. 18 favur, 20 kontra. Maddeċ mela din. Il-premessi, l-emenda erba, favur, kontra, ħan verifikaw għadi. Votazzjoni maluqa waqgħet din ġew 19 favur 19 kontra. Mela, il-premess eh, A, il-test oriġinali favur kontra sensonijiet għaddit, il-ħamsa favur kontra sensonijiet maddit, sitta favur kontra sensonijiet għaddit, test oriġinali, le, dina le, eh. il-seba favur kontra sensonijiet għaddit, it-tminja favur kontra sensonijiet għaddit, id-disa favur kontra sensonijiet għaddit, Impiek. Premessa A minnu favur kontra sensonijiet maddiċ. Il-premessa B favur kontra sensonijiet għaddit. Impjek premessa C minn ma nivvotawx fuqa. Il-D favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Impjek E favur kontra sensonijiet għaddit. L-F le ma nivvotawx fuqa. imko A minu favur kontra astensjonijiet għaddiet, fem A, favur, kontra astensjonijiet maddiċ, B, favur, kontra astensjonijiet maddiċ, C, favur, kontra astensjonijiet maddiċ, citations issa l-wieħed favur kontra sensonijiet għaddit, it-tnej favur kontra sensonijiet. Ħan verifik. Kawom, Nistgħu nagħmluhom kollha daw f'daqqa. Il-citations sa l-10 favur kontra astenzjonijiet għaddew kollha. Mela, għanna mendora li eh, forma ta' blok mir rapport minu favur kontra astenzjonijiet Għaddit. Lesti mela. Issa, issa citation 39 minu favur kontra assenzjonijiet. Għaddit. Test oriġinali favur kontra assenzjonijiet. Għaddit. Limko. Wieħed favur kontra assenzjonijiet. Għaddit. Tnej favur kontra assenzjonijiet. Għaddit. Issa, it text kollu hekk kif emendat b'mod elettroniku jekk joġobkom. Kulħadd ivvota. Ftit oħrajn li jridu jivvotaw, votazzjoni hija magħluqa. 30 favur, 8 kontra. Lebda astensjoni. Grazzi ħafna. That's the end of the votes.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 Dear colleagues, we move to next. Mela naddu issa għal punt li mista l-agenda tagħna illi huwa la bozz tal-rapport tal-finanzi pubbliċi fil-flemu. Um, Il-rapporter huwa Alfredo Pallone. U rapport huwa bbażat fuq il-pubblikazzjoni tal-Kummissjoni fil-revisjoni tal-publikar tal-finanzi pubbliċi tal-IMU tal-2011 u il-finanzi pubbliku tal-2012 mela. L-Onorevole Pallone. Grazzi, President. Fil-qossor, anka minħabba illi ħafna mill-kollegi huma għajjenin u jistaw anka jaqraw huma il-rapport Jina dan għassamtu fuq il-finanzi eh, f'erba partijiet importanti. Eh, erba twiqi biex nejtek illi għandhom xaqsmu ma' situazzjoni attwali. Id-differenzi li jeżistu bejn il-pajjiżi, il-konsolidazzjoni tal-budgets u l-importanza ta' tkabbir illi naħseb huwa l-aktar punt importanti u kruċjali inħoss illi aħna għamilna ħafna xogħol rajna li hemm nuqqas ta' bilanċ fil-finanzi pubbliċi u hemm differenzi fil-kompetittività tal-pajjiżi u dan kollu iwassal għal differenza fl-iżvilupp ekonomiku u anka eh, fl-approċċ tal-istabilità politika. Ta il-governanza il il ekonomika li għandha xtaqsam mal-six pack u two pack u maffarijiet importanti u uh, jekk dan għamluħ mal-Fiscal Compact u mal mekanizmu ta' stabilta Ewropea, naħseb li għamilna passi importanti il-qoddim, imma dan kollu mhuwiex biżejjed Zgur illi zidna l-kredibilta fuq livell Ewropew, fir rigward tal-istati membri, u eh, anka l-anijiet tal-budget, pero waħedhom għal-kamu aktar sostenibli mumiex bizzejiet. Meta wieħed umbat jaddi għattini tiqa, it-tini eh, triq, il-differenzi bejn il-pajizi, naraw differenzi jikbar bejn il-pajizi. Kem fil-tkabbir ekonomiku, kemm fil ta' tal-istabilta tal-finanzi pubbliċi, differenzi bejn il-pajjiżi ta' tramuntana u dawk tan nofsinhar u anka dawk ta' ċentru tal-Ewropa. Differenzi għalhekk fil-kompetittività ekonomika illi hija marbuta ma' ħafna fatturi anka burokrazija, per eżempju f'pajjiżi oħrajn le, Eh, eh, anka eh, l-ambjent favorevoli għall-intraprendituri, għal kustjonijiet oħra, l-innovazzjoni, r-riċerka u anka il-sensitivita ta' ċertu pajjiżi u oħrajn li mandomx. Għalek, bżon li kunem daw l-istrateġiji diversifikati bejn pajjiż u ieħor u għan ruħi aħjar il-rikomandazzjonijiet tal-Kunsill fil-semestru Ewropew ma jistawx ikunu l-istess għal pajjiżi kollha għax il-sitwazzjonijiet huma differenti fil-pajjiżi differenti. Hemm pajjiżi li għandhom bżonn aktar sforz u oħrajn anqas sforz. Dawn qed jintalbu jagħmlu aġġustamenti strutturali U, u dawn ħafna drabi huma dawk illi għandhom eh, il-debitu sofra, id-dejn sofrano li ħafna. Meta nitkellmu dwar il-konsolidazzjoni tal-budget, bilanċ tajjeb huwa importanti biex ikonna tkabbir neċessarju. Hawnhekk wieħed jista' jiftaħ diskussjoni jekk irid Eh, eh, f'ħafna pajjiżi anka ftijaj, noqgħod inħeba jien. Wieħed ma sax jgħid jgħinx lil mill-mezzi li għandu u għax bekk inkunu qed nmexxu l-problema eh, mal-ġenerazzjonijiet illi għadhom ġejjin dan il-pis tad-dejn. Għalhekk nixtieq ngħid xi ħaġa oħra, dan huwa sforz eh, rrid isir dan il-konsolidazzjoni tal-budgets sar ħafna imma rridu nagħmlu iktar. Il-komitat għandu anzi il-Komissjoni għandha l-obbligu li tara x'qed isir anka tfaħħar sforzi pożittivi mill-pajjiżi li qed isiru eh, eh, l-isforzi li qed isiru, però eh, dwar dak li naħseb jien il-konsolidazzjoni tal-budgets irrid jiffoka fuq tnaqqis fin-nefqa pubblika. Fuq dan jiena konvint fil-rigward eh, mal brispet ma dak li il-pajis ikun qed idaħħal. Inkella eh, ma jirnex li xin nistimulaw it kabir ġifiri l-istati membri Iridu jevitaw illi iżidu e, e, iridu jgħodu attenti li ma jżidux it-taxxa għax dan ikollu impatt fuq il-kumpaniji u l-impjek. Iridu inaqsu l-infiq tal-infiq pubbliku u ineħu il-ħala il-ħala li teżisti u e, li għandha titneħħalek bħala konklużjoni dwar l-importanza ta' tkabbir u d-dejn pubbliku. Jider illi il-miżuri ta' austerita waħidhom mumiex biżejjed. Il-riċessjoni tnaqqas it-ħul hemm bżonn ta' konsolidazzjoni fiskali, nkella ħanaqgħu f'riċessjoni. Eh, eh, ċirku vizzjuż fejn id-dejn u riċessjoni eh, jibqaw għaddejjien irtu ikun hemm l-konsolidazzjoni ta' tkabbir bi pragmatizmu u għanna nkunu realistiċi. Minajt kabir ekonomiku ma jistax ikunem, ma tistax ikunem din il-konsolidazzjoni tal-budgets. il konsolidazzjoni tal budgets Iġifiri ridu innaqsu ma ridu naqsu in-nefqa pubblika mhux inżidu it-taxxi. Grazzi Onorevoli Pallone, nadi issa għax-Shadow Rapporteurs. U nibda mill-soċjalisti. Grazzi tassew. Jina verament grat li rapporter għalla bozz li għamel, għalix vera kien konċis U bil-kontra ta' dak li għadu kif qal, jina rrit li kien verament dogmatiku fl-analizi tijaw, dak li u l-politika vegetarja, dak li u importanti li nitkelmu fuq u il-qalba tad dibattitu tal-lum, li ġifiri xtib ta' politika vegetarja na bżon metan isu li l-Europa diħla fi krizi, fi ċessjoni u għalek il-parlament kiteb rapport fl-2011 u anki wieħed fl-2012. Però l-problema hi li l-kuntest jinbidel bidaw l-affarijiet. F'Settembru tal-2011 in-nies ħassew li l-konsolidazzjoni waħedha tkun tista' terġa' tniet minn ġdid il-kabbir specialment meta nqisu eh, l-indikaturi, però l il-ġurnata l-lum huwa diffiċli ħafna inżommu ma' din id-dogma. Il-qatet jiżdied, l-Eurostat għanda eh, ċifra medja u it-naqqis ta' l-impjek nizel bis eh, b-2% f'dan l-axħar kwart tal-2012 u l-gvernijiet kienu u għadhom qed jagħmlu dak li għallulhom biex jagħmlu f'dawn l-aħħar sentejn. Allura wieħed jista' jgħid u jasal konklużjoni li l-ekonomija Ewropea sfortunatament ma tiġġustifikax il-dak li jemmim nizel dan il-rapport, għalek nikkonkludi bħala eh, kif konkludejt jiena però mhux il-Kummissjoni li rekomendazzjoni tfallew jekk l-awtorità kienet qed taħdem dak il-każ il-qatt kien jonqos u l-Greċja kienet issir l-aktar ekonomija kompetittiva bil-salarju medju li għandha 260 dollaru madana kollu jider li aħna nfaqna ħafna. U għalek aħna ninsabu fi krizi għaliex ħafna pajizi aħna għatajna it-taxxa. Jekk aħna nħarsu lejn dak li seħbna l-aħħar xar snin ħafna pajjiżi kienu qegħdin jaqtaw in-nefqa. U dħul tat-taxxa t-naqsu għaliex it-taxxi pero però kol minħabba l fat il-politika tagħhom ma waslitx għal rekomandat għal dak li ġim mbassar fuq it-kabbir. Allura il-medicina nistaw najdu li erġejna blajnija. U fi rapport qed tinsibu li fuq in-naqa nefqa il-nefqa pubblika m'għandix titnaqqas, però jiena hawnhekk niġbidlek l-attenzjoni għal żbal kbir fit-traduzzjoni Franċiża. Il-traduzzjoni Franċiża tajt dan huwa punt numru disa' fis-sustanza ta' test mhux fil-premessi. Punt ħamsa għal dawk li qegħdin jieħdu xsib dawn l-affarijiet. Unek qed nfu l-elementi prinċipali biex nwaslu għad l konsolidazzjoni din hija din tisħaq li l-konsiderazzjoni bażi ta' zida fil-nefqa aktar mill-li tħul. Pero jina sabaw nek għanna nitkelmu dwar li neqsu n nefqa aktar mill-li nżidu it-ħul. Għasabina ekrit tfisser unek. Allura hawnhekk hawn żball. Għalhekk jien naħseb li dan huwa huwa żball, hawnhekk qed niċċajta jiena, però sa ħanaddu għal iktar kwistjonijiet serji f'Ġunju kien hemm punt kruċjali fil-politika, fil-dibattitu għal-politika ekonomika, kena il-summit għal-28-29 ta' ġunju, ġimaruf li din l-istrateġija teħtieġ li terġa' tiġi reveduta għalmenu. U il pakketta ta' tkabbir li jumbat kien hemm ftehim fuq u jgħid li s-sorsi għandhom jiġu mobilizzati sabiex bekk kollhom eh, aktar nefqa 120 biljun euro ġiet msemmija sabiex tappoġġa l-investiment. Minn dak iż-żmien law kien hemm il-Bank Ċentrali Ewropew li qal li ser jindaħal sabiex jġilet l-spekulazzjoni f'dak li dejn sovran, l-Ispanja u l-Portugal kizbu negozjati mill-ġlid tal-iskeda tagħhom għal tnaqqis tal zbalanċ għaliex nafu li mhux ħajilqu 3% tal-2013 minħabba din il-kriżi finanzjarja. Il-professur Monti fil-pajjiż tiegħek stess qal u semma l-ħtieġa għal regola tad-deb il-Golden Rule biex wieħed jeskludi il- l-investiment pubbliku u anki Greċja għandha surplus fil-budget tagħha. Allura professur Monti ħoss li huwa neċessarju li namlu iktar saqqalanijiet tal-investiment pubbliku. Allura l pakett ta' tkabbir jikkonferma l-approċ tagħna għal konsolidazzjoni fiskali li bla dubju din hija mixtieqa fuq il-medda twila ta' żmien. L-istati membri għandhom bżonn strategi konsolidati differenti minn xulxin u għalhekk aħna għandna insaħħu it-tip ta' investiment li jimmira lejn il-ġejjieni u li jattar pal futur ġifri ħasra li dan l-approċ il-ġdid li għed jinnitkelmu fuq fuq livell Ewropew mux rifless fil-rapport tijak li huwa tip ta' premessa għal riċetta antika tal-Kummissjoni li falliet ikolli ngħid. Allura huwa x-xogħol tal-Parlament f'dan eh, din il-logħba li aħna qed nilabu bħalissa flimkien mal-Kunsill li nimxu il-qoddim u nittama li nkun nista naħdem miegħek sur rapporter sabiex bekk naraw li niksbu dan it-tip ta' avvanz u namlu pass il-qoddim f'din il- loba il-logħba tagħna. Grazzi nħan itkellem bit-Taljan minħabba il-rapporter sur palloni li kiteb dan il-rapport jina nishtiq najt nishtiq nitkellem għal zewċ minuti biss naħseb li ser tkun faċli għal-liberali biex jappoġġaw dan il-rapport għalli xawn ħafna affarijiet li aħna naqblu fuqhom, naqblu magħhom. Per eżempju jiena inħoss li budget ekwilabrat U l-aħjar mod kif aħna nistgħu naħżu tkabbir dan huwa interessanti li narfuh dan l-fatt li xekan nitkenmu dwar Spanja naraw li f'dawn l-aħħar snin l austerita kienet għadha ma bdiċ ċertu reġjuni bdew, pero fuq livell statali għatanna erba snin ta' zbilanċ pubbliku ta' madwar 10% fuq il-prodott intern, gross prodott gross domestiku u kena 11, 10%, 11%, 10% fil 9% u għalek għatem ħafna pajiz li għet jamlu ħafna sforz fuq il-dan iż-bilanċ publiku. U għallura għet jiskludu l-investiment publiku U Spanja nistaw najdu li għanda 50% naqis il prodott gross domestiku għalhekk m'hemmx tkabbir, m'hemmx ċans li aħna nerġaw nirritornaw flus li suppost għandna nirritornaw. U l-kollega tiegħi soċjalisti Franċiżi wkoll li kienu wkoll kienu għedin ukoll fi diskussjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew. Tajjeb li tkellmu l-ewwel Ministru ta' l-ewwel Ministru li kien l-ewwel Ministru fl-Iżvezja fl snin design u titkellmu daqsxejn dwar l-austerità anke bħala kondizzjoni ta' tkabbir tal-irkupru. U għalli, għalli jiġi għawnek f'dan il-parlament kull xar niltaqaw fuq il-politika tal-foresti Ewropew u għallinna li l-ewel sena, metajna mort tħalt fil-gvern bħala l-ewel ministru ta' gvern demokratiku soċjali tajt innefqa għal madwar 10% tal-prodott gross domestiku. U għataħħa għamel tnaqqis f'kull settur sabiex bekk jirbkru jikseb il-budget bilanċjat u fil-fat dak il-pajis irnexxilu jeħreġ mill-kriżi ekonomika u lum il-ġurnata jagħmel konferenzi kif wieħed jista' joħroġ minn Eh, diffikultajiet finanzjarji u kriżijiet finanzjarji mingħajr dogmatizmu imma naħseb li aħna nistgħu eh, namlu skambju ta' opinjonijiet hawnhekk, però aħna liberali aħna konsistenti ma' dak li jiena f'dawn l-aħħar tliet għamilt niddisku nemnu li dan jista' jkun mod kif aħna nistgħu naħżdu tkabbir u anki nibnu aktar fiduċja fil-pajjiż. Mar flimkien mar rapporter l-onorevoli Pallone jiena naqbel 100% u nemmen li biex naslu għal dan il-bilanċ għanna nibdew billi naqsu in-nefqiet aktar mill nżidu it taxxex it-taxxi. Aħna naqblu ma dan l-istess ħsieb, rridu naraw ovvjament kull każ kifinu, kull każ għalih, però fuq dan l-aspett naqblu. U aħna wkoll tal-fema li ċertu stati membri għandhom possibiltajiet li inaqsu dan il-nefqa din il-nefqa pubblika. Per eżempju, fil-politika tal-infrastruttura. F'ċertu bliet eh, jagħmlu strutturi li għazbis jagħmlu sens, m'hemmx loġika għalihom dik li eh, cost benefit analysis, u batem hemm ċertu pajjiżi fis-nofsinhar tal-Ewropa fejn għada qed tiżdied in-numru ta' persuni li jaħdmu fis-settur pubbliku. U għalhekk m'hemmx kupru għalmenu fl-opinjoni tagħna. Umbat, l-aktar punt li oġobni f'dan ir-rapport tal-Onorevoli Pallone huwa punt 14 fejn aħna qed nitkellmu dwar l-istati membri u hawnhekk qed jispjega il u jispjega il-responsabilità tal-livelli differenti ta' gvernijiet ċentrali, reġjonali u lokali għaliex kull parti għandha tagħmel minn kollox biex tilħaq dan it-tip ta' bilanċ. Jiena bħala persuna mill-Katalan jiena sensittiv ħafna din il-kwistjoni, aħna rridu nitkellmu wkoll dwar dawk il- eh, pajzaġġi ċentralizzati, diċentralizzati, ma xorta waħda ċentralizzati meta nqisu li dawn jiġbru it-taxxa wkoll għaliex aħna għandna blame game fi Spanja huwa kas ċarta għanna ċentralizzazzjoni ta' zbilanċ pubbliku li umbat imorru fidejn ċertu reġjuni. Allura il-pajis kollu kemmu ser ħażin minħabba ċertu reġjuni li jonfqu iktar minn oħrajn. Pero fuq dan il-punt jiena naqbel ħafna ma' rapporter u naħseb li għal-liberali ħatkun faċli u koll li wieħed jasal għal-ftejn fuq dan ir-rapport. Grazzi tassew. Muchísimas Tremosa. Grazzi tassew, sur Tremosa. Issa, fissem il-parti tal ħodur sur Gigold, jekk joġbok. Grazzi tassew, sur President. Mela, fit kommenti jina l-lumet nħu posti shadow rapporter li sur Basai Kaut minn l-Olanda l-opinjoni tagħna fuq dawn kwistjonijiet huma simili ħafna. Allura aħna nemnu fuq finanzjament sostenibli, finanzjament pubbliku sostenibli, però fl-istess waqt irridu naw kif dan se jisir bliema metodu u l-ewwel qabel kollox ippermettu li ngħid li r rapportaġġ tal-Kummissjoni, r rapport tal-Kummissjoni fuq dawn il-kwistjonijiet ta' finanzi pubbliċi huwa huma tajbin U hemm ukoll xogħol għaddej fuq dan il file Jiena kont rapporter għal dan l-aħħar rapport li kien ikopri wkoll din il-kwistjoni. U aħna tal-femma li bażikament ir-rapport għandu ikun aktar dettaljat fuq il-abbozz tal-Kummissjoni, mħabba l-fatt li l kummissjoni investiet ħafna u għamlet ħafna sforz biex tanalizza kwistjonijiet importanti bħal multiplier effect u anki l-kazit u ċifri differenti fil-rapport kif insibuħ bħalissa aħna maħniex ċari biżejjed fuq id-dmir tagħna li nikkummenta u nreaġixxu dwar il-pożizzjoni tal-Kummissjoni u għalhekk aħna għanna verament naqdu rwol istituzzjonali tagħna nkunu ċari rigward it-test li għandna f'dan ir-rapport. It-tieni net naqblu ma' bosta mill-istqarrijiet li jagħmel ir-rapporter fil-linji bażiċi tal-importanza tal-finanzi pubbliċi, tal-finanzi pubbliċi li jkunu adegwati, li jkunu bilanċjati, aħna kemm il-darba tkellimna fuq daw il-kwistjoni mhux qed nirrepetihom. Però ma naqblux mal-fatt li inti tista' tagħmel arrija a priori li il-bilanċ mill-ġdid għandu issir fuq il- il-kwistjoni il il tal-investiment aktar mill-li tadħul. U anki fuq l-aspett ta' tkabbir inti jista' jkollok ukoll inċertezzi hawnhekk jista' jkollok pajjiżi Skandinavi li jkollhom dħul mit-taxxa u dawn ma l-aktar pajjiżi onja u l-aktar pajjiżi kuntenti madwar id-dinja. Għandek pajjiżi oħra li għandhom taxxa għolja u tista' tagħmel mistoqsijiet rigward eh, dan il-pajjiż li qed ngħixu fih bħalissa, però dan huwa kumment li mhux ħanqod nidħol wisq f'dettall fih. Però Dan huwa aspett kruċjali kemm u kemm ukoll dħul tat-taxxa min ħalsu u x'tagħmel ukoll b'dan id-dħul. U għalhekk stqarrija ġenerali dwar kif nistgħu noħorġu mill-problemi tal-finanzi pubbliċi mux komment li wieħed għandu jagħmel termini ġenerali, ġifri f'termini ġenerali xi drabi aħjar niżidu t-taxxa, però f'xi drabi oħra u aħjar li naqtaw in-nefqa u xi drabi oħrajn tajjeb li ninvestu fit tkabbir. U din hija kwistjoni ta' taħlita ta' politika u l-istqarrija ġenerali hawnhekk noqgħod attent kieku ngħid, Barra minn hekk fil-proċess li noħolqu bilanċ mill-ġdid fil-finanzi pubbliċi u rridu nkunu op ibsa hawnhekk rridu nirrispettaw ukoll l-għanijiet tal-2020 rridu nkunu wkoll sensittivi li l-miżuri ma jaħolqux dannu għal dawk li huma l prinċipali rigward din l-istrateġija u għalhekk aħna nħossu li għandu jkun hemm lingwaġġ rigorus fuq it-tnej li huma kemm kif nindirizzaw il-problemi tal-finanzi pubbliċi kif ukoll kif niġildu il-faqar nerġaw nollu il-rata tal-impjek u ninvestu fil-ġejjieni forsi hawnhekk nista' nisħaq fuq punt u aħna ser nippreżentaw l-emendi tagħna. Aħna diġà ħdimna flimkien fil-passat, ħajkolna eh, relazzjoni kooperattiva, żgur, ħajkolna kooperazzjoni tajb li noħorġu b'xi ħaġa jibsa, però jidher li hawnhekk hawn problema ta' traduzzjoni jienet qed nitkellem bl-Ingliż u ma naħsibx li l inglis tijaj daqshekk ħażin ma tifmunix. Grazzi. She's very good, Sven. L-Inglis eh, tijak tajab ħafna, xon. Mela, jider li mawx aktar, mawx membri mill-ICR u laqas minn gwe u e Alex sarnat il-kelma mill-ewel il-membri li jishti u jitkelmu. U issa għanna l-Senjura Podimata, dik joġbu. Thank you very much. Grazzi ta' sew, President. Jena nishtiq nirringrazzja l rapporter u koll għal-ħidma tiegħu, għal-kummenti ta' introduzzjoni tiegħu. Xi kummenti dwar din il-kwistjoni ta' sew interessanti. Minnaħat tiegħi l-ewwel net jiena nixtieq nfakkarkom illi ċala darba ninsabu f'nofs kriżi ekonomika u soċjali gravi ħafna jiena naħseb illi aħna irridu nżommu u dimajnejna illi xi għaliex u xi situazzjoni ta' kif illi aħna għanna natuhom tweġibiet hawnhekk. Nixtieq nfakkarkom illi il-finanzi pubbliċi ma fallewx biss minħabba responsabiltajiet nazzjonali imma il-kriżi minna nifisa mhijiex ma minħabba l-fallimenti tal-finanzi pubbliċi. Għaldastant, Iva, jiena naħseb illi kien hemm fallimenti tal-finanzi pubbliċi, hemm responsabiltajiet nazzjonali importanti f'dan ir-rigward illi għandna nirrikonoxxuhom u għandna nqisuhom ukoll. Irridu naraw ser ikunu il-konsekwenzi politiċi ta' dan ir-rikonoxximent imma rridu nqisu wkoll il-fatt li l-fallimenti fil-finanzi pubbliċi huma parti minn problema sistemika mifruxa illi aħna rridu narfu illi kienet teżisti u għada teżisti sal-lum il-ġurnata sa ċertu punt fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja jidher illi Nsibu dawn ir-raġunijiet tal-kif u għaliex kena din il-kriżi ekonomika. Mod partikolari il-problemi skont il-pajjiżi u ċ-ċirkostanzi. Dan jista' jwassal għal konklużjonijiet ħżiena u għalhekk trattamenti ħżiena. Il-konsolidazzjoni fiskali tibqa' ħtieġa tibqa' neċessità m'għandniex dubju dwar dan kemm għal raġunijiet ekonomiċi kif ukoll għal dawk soċjali din hija prekondizzjoni għad kabbir għaliex l-ewwel qabel kollox din hija prekondizzjoni għal livell aċċettabbli ta' inċertezza fejn kull attur ekonomiku naraw illi bih jopera jixtri f'kull ekonomija sa fl-istess waqt il-konsolidazzjoni fiskali u l-perspettivi u l-fiduċja fl-ekonomiji tagħna aħna wkoll irridu niffaċċjaw dawn ir-realtajiet illi huma kompromessi miċ-ċirku vizzjuż tal austerita u tar-reċessjoni għandna pajizi, il-kollega li għam semma, il-Greċja, għazda mux biss il-Greċja għanna l-Irlanda, għanna l-Portugal, għanna Spanja. Dawn huma pajizi illi għandhom implementazzjoni konsistenti rajna li implementaw b'mod konsistenti ħafna l-miżuri li ġew mitluba li implementaw imma xorta dan fisser illi għamlu tnaqis sever dan l-aħħar snin. Iżda rajna illi reċessjoni tal-Greċja qed tnaqqas il-potenzjal tagħhom għal konsolidazzjoni ulterjuri. Fil-gwar tal-pajjiż tiegħi nixtieq nagħtikom eżempju għal kull 100 euro fil-Greċja il- distakk fiskali li dan pajis nixilu jikser hija ta' 80 euro. Irridu nikkonsidraw l-analiżi viabli, l-analiżi tal-fiabilità ta' kull proġett. Rajna li kien hemm proġetti li kellhom xi dewmin, iżda dawn ma nexilhomx jaslu għal kriterji aċċettabbli għall-investituri potenzjali. Allura, apparti il- problemi ekonomiċi issa edin niltaqgħu ma' problemi soċjali u politiċi u dan japplika wkoll għal bosta stati membri illi għaddejjim minn problemi ekonomiċi severi bħalissa estremizmu, razzizmu, sinjali b'saħħithom ta' kriżi politika profonda flimkien mal-kriżijiet soċjali u ekonomika dan huwa aspett ieħor li aħna għandna nqisuh bis-serjetà. Għal dastant biex nikonkludi jiena naħseb illi suġġerimenti tiegħi huwa dan ħafna minn dawn l-aspetti, ħafna minn dawn l-inizjattivi ta' politika jidher qegħdin jiġu rikonoxxuti sa ċertu punt fuq livell Ewropew. Jiena naħseb illi aħna rridu nissottolinjaw apparti l-approċċi nazzjonali irridu nisħu dwar il-finanzi pubbliċi fli MU ġifri l-in mill-responsabiltajiet speċifiċi u l-azzjonijiet neċessarji fuq livell nazzjonali huwa dan l-approċ Ewropew. Din hija s-soluzzjoni għal problemi ta' tkabbir problemi fiskali pala parti minn affas komuni ta' politika illi għanna nipromovu dan ifisser approċ holistiku illi jinkludi supervizjoni ta' settur finanzjarju, l-integrazzjoni tal-politika tal-budget, il-promozzjoni ta' tkabbir tal-impjiegi permess ta' politika komuni u riformi strutturali. Illi jiena naħseb illi għanna nerġaw natuhom tifsira hawnhekk jew narġaw natuhom priorità. Li huma r-riformi strutturali li aħna qegħdin natuhom priorità f'din is-sitwazzjoni attwali, f'dawn iċ-ċirkostanzi attwali. Grazzi tassew. Grazzi onorevoli Podimata. Issa ir-rapporter, is-sur Pallone, President, jina nemmen illi dan il-konfront demokrazija hija importanti hawnhekk illi nitkellmu għaliex nistgħu naslu l-kompromessi intelligenti. Jiena nixtieq ngħidilkom li jena rrit indaħħal problema hawnhekk ta' dan id-dibattitu anka fir-rigward tal-ħabib tiegħi Gigolt meta jiena nagħmel eh, nikteb xi ħaġa anke ta' provokazzjoni u ngħid li aħna naqblu dwar il-budgets bilanċjati l-ewwel il-ħabib Tremosa kienet jitkellem dwarhom Aħna ma nistawx ma nqisux dan. Iżda il-pajjiżi kollha jridu jaraw illi jagħmlu budgets disciplinati, rigorużi. Votajna, mux tabxej, votajna six-pack, two-pack, il konsil vota il-Fiscal Compact il-koll edin niprofaw niksbu budgets i-bilanċati. Iżda, xin il-problema? Il-problema hija ta' dibattitu minar tkabbir ekonomiku. Din hija l-provokazzjoni tiegħi hawnhekk ma jistax ikun hemm konsolidament fiskali tal-budget, jiġifieri, aħna qegħdin nidħlu f'dan iċ-ċirku vizzjuż jekk ma jirnexxinix nifmu li ċirku vizzjuż huwa dak illi jekk aħna nerġgħu nidħlu f'reċessjoni il-tnaqis mhux ser ikunu qatt mhux ser ikunu biżejjed u għalhekk il-problema ta' tnaqis Lina dwar dak li qalet il-kollega Podimata hija persuna illi jiena dejjem segwejta lilin mill-mod ta' kif naħsbu għal kwistjonijiet ideoloġiċi tagħna hemm livell illi jiena naħseb jiena nieħu gost nisma' l-persuni illi jiena nirreputhom li huma intelligenti. Imma jiena nagħmel provokazzjonijiet hawnhekk ukoll. Huwa possibbli li jkollna pressjonijiet fiskali fuq l-intraprizi, fuq il-familja. Imma mhux biss fi rigward ta' Spanja, l-Italja jew il-Greċja jew pajjiżi oħra. Jew anka, anka Franza illi għandha pressjoni fiskali kbira immens. Ma nistgħu niksbu tkabbir billi nagħmlu pressjoni fiskali biss fuq il-familji, fuq l-intraprizi li l mill-liġijiet li serdu naġġustaw fuq livell Ewropew għaliex is-sistemi fiskali il-problema tal-intraprizi Għawnek, din is-sistema twassal għal tkabbir veru propja jew inkella għal reċessjoni u aktar ġust illi namlu tnaqqis fl-infiq pubbliku għaliex eh, l-ewwel qabel kollox nibdew mir reġuni mill-provinċi, mill-muniċipi. Jien nixtieq ngħidilkom jew tberbiq tal-biża hawnhekk. U nixtieq nappella l-Onorevoli Gikolt għonek, illi huwa jinteressa ħafna minn dawn l-affarijiet. Għandna tberbi tal-biża din l-iskuża ta' deċentralizzazzjoni fiskali dawn l-anijiet kollha fejn ser nagħmlu tnaqqis. Jiena naħseb illi Iwa, irridu innaqsu l-infiq pubbliku, n publiku, pubbliku, ma jiena dan huwa kif naħsebha jien, jiena lest illi nikkonfronta l-ħsib tiegħi ma taħat tieħor. Hawnhekk jista' jkun hemm sitwazzjonijiet li forsi ma jinftemux. Hawnhekk jinfetaħ dan il-konfront. Jiena ma rridx eh, nider bħalli kieku jien l-unika wieħed li għetnejt ngħid il-verità. U tiegħi bistajjeb jiena lest illi nirċievi minn għandkom emendi, proposti intelligenti, imma ovvjament jiena ġej minn din l-iskola taħsib illi tikkonsidra illi biex noħorġu minn kriżi, wa kriżi Ewropea u dinija, aħna irridu eh, nibdew darba l-dejjem dan it-kabbir, dan it-kabbir Ewropew u kol globali. Grazzi, onorevoli Pallone, nishtiq infakkarkom illi fi 17 ottubru huwa l-aħħar ġurnata l-emendi u fit 17 ser ikonna dibattitu u ser nivvotaw ukoll. Fil-plenarja ta' Diċembru aħna ser nieħdu l-aħħar vot nixtieq nfakkarkom illi għada aħna għandna smieħ dwar is-supervizjoni dwar l-Unjoni Bankarja u din ser tibda fid-disa ġewwa l-Kamra ASP 3 g 2. Grazzi tassew.